Però anzi, il-ħamsa naqsin kwart, iżda ħajkolli ngħidilkom illi il-votazzjoni ħasse fis-sitta naqsin kwart, ġifieri informaw lill-gruppi tagħkom illi il-votazzjoni ħasse fis-sitta naqsin kwart, mhux fil-ħamsa naqsin kwart. Nistgħu napprovaw l-aġenda illi approvat li presentajnilkom mingħajr nibda bidla. Tajjeb ħafna l-minuti sadottati jekk m'hemmx oġġezzjonijiet. Jena nixtieq ngħidilkom illi din il-laqa jam xandra fuq l-internet u kienem itra u kol fuq settur tal-hairdressing ta' settembru illi din is sinjura saqsit, il-sinjura bar saqsit l-kommissarju għandor għabbażi tal-kommissarju tal-artiklu 155 tal-trattat dwar settur ta' hairdressing aħna konna qegħdin innegozjaw ukoll punt dwar ir-riskju tas-saħħa. Il-Kummissarju qal illi il-ftehim huwa abbozz biss u għadu ma kienx ratifikat jew iffirmat. Għadu ma kienx ratifikat l imsieħba soċjali. U hekk għandi miktub verifikat ma naħseb illi jrid jgħid ratifikat. Tajja, pwess il-punt li jmiss huwa laqa tal-Epsko Tower ta' Diċembru u kunsil irnexxin jiftijem fuq approċċ komuni għal sistemi ta' sigurtà soċjali, però l-Kunsill ma rnexxilux il-ħaq ftehim politiku fuq id-deroga tal-kriżi għal Fond Ewropew tal-Ġustament. dan hija l-aħħar laqa illi Panos ħajkun il-Head of Unit tal-Employment u mill-Jannar tas-sena 2012 ħajkun responsabbli għall kumitat Imko. Jiena nixtieq nfakkarkom milli wara din il laqgħa ħajkun hawn cocktail fis-sitta u nofs wara din il laqgħa u nixtieq ningrazzja ħafna lil Panos minn qalbi għax-xogħol kollu li għamel għal dan il-kumitat. Jiena meta mexxej dawn il-laqgħat l-appoġġ tiegħu dejjem kien siwi ħafna U jiena naf li mill ta' tax-xogħol li aħna nagħmlu f'dan il-kumitat panos vera ta' eżempju tajjeb dak li għandu x'jaqsam l-aġenda politika. Tiegħu qatt ma kellu aġenda politiku dejjem kien bilanċat u neutrali bħala membru tas-segretarjat għaldu raġuni vera nixtieq nirringrazzjah minħabba importanti ħafna milli konna membru tas segretarjat illi jis il-punti illi u fil-laqab mod ġenerali u mhux xi qod jasab fil-aġenda politika. Nixtieq nirringrazzjakom ukoll jiena laq f'jannar ġifieri ma tantx ħanħoss inqas tiegħek daqs il-bqija tal-kumitat iżda żgur illi l-bqija tal-kumitat jħossu inqas tiegħek. Grazzi ħafna Iva, Signor President, għandi point of order. Inti qed xi ħaġa dwar il-fatt li aħna ħanibdew nivvotaw fis-6 naqsin kwart u mhux fil ħamsa naqsin kwart jiena nixtieq nipprotesta jekk aħna nipposponu l-vot b'sija minħabba li din hija timetable illi qassamtulna u aħna għandna nibdew nivvotaw fil ħamsa naqsin kwart mhux fis-6 naqsin kwart. Iva, għalhekk din hija abbozz tal-aġenda u mhux aġenda finali, u għalhekk jiena saqsejtkom jekk nistgħux napprovawha, jekk hemm xi ħadd ieħor li hija oġġezzjona għall bidla fil-ħin tal-vot jekk iġobkom nixtieq illi naraw kif ħansolvu din il-biċċa issa. Il-maġġoranza huma favuri li nibdlu il-ħin tal-vot mill-5 kwart u 6 kwart jew nkella mxat li jixtieq li naqad ma' s sajja li jipprotestaw. Ġifiri fil-ħamsa sin kwart hemm miktubek fl-aġenda u inti ħad tipposponi kollox għal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 Grazzi ħafna jiena xtaqt ngħid li aħna tal-opinjoni li għandna nżommu mal-ħin fuq l-aġenda. Il-kol kemm aħna għandna ħafna xogħol x'nagħmlu, rridu niġru minn kumitat għal ieħor u għadin raġuni naħseb illi hemm bżonn li nżommu mal-aġenda tagħna u jiena nixtieq ngħid illi aħna għandna nżommu wkoll Mal ma dak li dan diġa preskritt, pero jek kemm ukoll opinjonijiet oħrajn aħna nistgħu nqisuhom ukoll grazzi. Uh, Mr. Circus, anything? Are you happy with the change? Kulħadd hija kontent bil-bidliet. Sinjura President, meta tinħares lejn l-aġenda qed nara illi għandna ħafna punti fuq l-aġenda lura naħseb illi aħjar nivvutaw meta naslu fit-tmiem tad diskussjonijiet. U jiena naħseb illi l-votazzjoni għandha tibda malli aħna ntemmu d-diskussjoni tagħna. U jiena qed nifhem illi intom iddeċidejtu li tipposponu għabbażi ta' tul ta' ħin dedikat għal dawn id-diskussjonijiet u din kienet ir-raġuni għalfejn intom iddeċidejtu li tipposponu. Grazzi ħafna. Jiena naf li l-kollegi ħajkunu tiegħi ħajġu hawnhekk fi ħamsa naqsin kwart u jiena naf ukoll li huma għandha laqgħat oħrajn illi jistgħu rridu jridu jattendu jiena minix ħanapponi bil-qawwa iżda nippreferi kieku l-inżomma timetable oriġinali. Iva, jiena wkoll nixtieq inżomma timetable oriġinali, iżda kont informata li minħabba l-aġenda u l-raqa konġunta ħad tkun diffiċli li aħna nżommu mal-ħin. Iżda jiena nixtieq nipproponi li nivvutaw eżattament wara li aħna ntemmu l-aġenda. Aħna nippruvaw issa naraw kif ħanġu bid-diskussjonijiet imbagħad naraw. Jiena naħseb li huwa responsabbilta dawk li jiffurmaw il-gruppi ħalli jqogħdu attenti kif l-aġenda tiżviluppa. Aħna maħniex ħan deċiżjoni fuq il-ħin, aħna ħan deċiżjoni wara li ntemmu d-diskussjoni kollha li għandna pjanati. Kulħadd jaqbel tajjeb ħafna. Mela, il-punt li jmiss fuq l-aġenda huwa dwar is-sena Ewropea ta' ċittadini. Dan kien għana reporter Signora Figueiredo u hija dwar proposta tal lill-Parlament u lill-Kunsill dwar l-istabilment tas-Sena Ewropea taċ-ċittadini u issa nixtieq ngħaddi l-mikrofonu lis-Sinjura Figueiredo u mbagħad id-Direttur Ġenerali Jean Pierre sabiex ehm, jitkellem. Unna mela ħajkun is-Sinjura Buik li ħad titkellem. Sinjura Figueiredo jekk Grazzi, President. Meta kont tlabt biex npoġġu fuq l-agenda dan il-punt, għaliex il-Kumitat tagħna tal-Affarijiet Soċjali kienet jaħseb biex ifassal din opinjoni, jiena xtaqt nġbdilkom l-attenzjoni għal fatt li id-drittijiet tal-ħaddiema u id-drittijiet tal-immigranti, tan nisa fost oħrajn, kif ukoll dawk li għandhom diżabilità, xtaqna li mantuhomx li jkunu meqjusa wkoll u mhux jiġu injorati u jingħataw il ġenb Din hija sena Ewropea li suppost għandha tkun iddedikata għall ċittadinanza għal kulħadd, għaċ ċittadini kollha. Għaldaqstant fis-sena Ewropea ta' ċittadini kien hemm ħafna inizjattivi li mdew li uħut il fihom u oħrajn eh, dajafnihom, iżda xtaqna li nagħmlu kampanja ta' tarif dwar il-diskriminazzjoni f'ħafna stati membri differenti għal gruppi li huma l-aktar vulnerabbli fis-soċjetà. Peress li l-Kumitat tagħna huwa kumitat li jemes ħafna importanza għall-impigi, għal ħaddiema għal problemi soċjali u għal gruppi soċjali l-aktar dajfa li fostom insibu għalek anke l-immigranti per eżempju, jew in-nisa u l-pensjonanti. Jina derli li tagħmel sens li nġbet l-attenzjoni fuq dawn is-suġġetti. Għal daqstant, l-ewwel qabel kollox inħoss li huwa importanti li din l-abbozz ta' opinjoni jkun fih rekomendazzjoni wkoll biex indaħħlu elementi li għadhom mhux inklużi. Hemm bżonn li nevitaw kwalinkwa tip ta' diskriminazzjoni propju f'din is-sena Ewropea ċittadini. Dan għaliex diġà hemm nies individwali li jgħixu għal-bosta snin fl-Unjoni Ewropea u għandhom l-istess drittijiet indaqs daqs ċittadini l-oħra. Dawk li kienu li twildu fl-Unjoni Ewropea u propju f'din is-sena l-sena Ewropea ċittadini m'għandux ukoll hemm diskriminazzjoni minn din ġiġa kien jgħix fl-Unjoni Ewropea u immigranti oħra nibdew jgħixu issa fl-Unjoni Ewropea. Madana kollu dan mhux qiegħed fil-proposta inizjali tal-Kommissjoni u xtaqna nindaħlu. Imbagħad era tuħarsa lejn il-premessi tal-proposta. Nafu li hemm modifiki konkreti anke fir-rigward l-artikoli differenti, iżda xorta waħda nafu li lan ħajibqa l-istess, lan li diġa semmejt. Imbagħad wara li nkunu preżentajna l-proposti kollha l-emendi fir-rigward ċertu promessi u fir-rigward artikoli oħrajn, rajna li kien hemm idejat oħra żewġ punti fir-rigward id-drittijiet tan-nisa. Dan ħareġ l-aktar mill-opinjoni tal-Kumitat tan-Nisa, Kumitat Fem. Min jixtieq jiġbed l-attenzjoni speċjalment fir rigward id-diskriminazzjoni fuq in-nisa. Mod partikolari fis-settur tax-xogħol u fis-suq tax-xogħol dawn huma diskriminazzjonijiet li għadhom magħna ġmielhom u mhux biss id-diskriminazzjoni tal-ħaddiema b'mod ġenerali iżda b'mod partikolari dun semmu diskriminazzjoni tal-ħaddiema nisa speċjalment fir rigward il-pagi kif ukoll fir rigward il-progress tal-karriera tagħhom jew inkella aċċess fuq il-post tax-xogħol. Imbagħad irridu nqisu wkoll l-aspett tal-vjolenza ta' traffikar ta' drittijiet tal-bniedem. Din hija problema li għadha għalila ferm fl-Unjoni Ewropea għadha magħna u fis-sena Ewropea dedikata għaċ-ċittadini għandna nagħmlu l-almu tagħna sabiex dawn l-affarijiet ikunu jistaw itennu drittijiet li huma ta' ċittadini kollha, nisa jew irġiel li jgħixu u jaħdmu fl-Unjoni Ewropea. U li ovvjament uħut minnhom twildu fuq it-territorju tal-Unjoni Ewropea u oħrajn huma residenti fl-Unjoni Ewropea għal bosta snin u għandhom xorta waħda ċess għal kull drittijiet soċjali tax-xogħol li huma miktuba propju fil-regolamentazzjoni Ewropea f'kull wieħed mill-istati membri. L-inmi suġġetti għal moviment ħieles, per eżempju, li qegħdin naffrontaw f'dan l-opinjoni nixtiequ niġbdilkom l-attenzjoni fuq il-konvenzjoni tal-rikonċiljazzjoni familjari li speċjalment fis-Sena Ewropea taċ ċittadini hi wkoll għandha titqis għaliex nafu li ħafna stati membri għadhom ma trasponowx fil-liġi interna nazzjonali tagħhom din il-konvenzjoni li għandha x'taqsam mal-rikonċiljazzjoni familjari. Biex min hija barra mill-pajjiż ikun jista' ikun qrib il-familja tiegħu. Dawn iċ-ċittadini wkoll għandhom drittijiet daqs iċ-ċittadini oħrajn biex ikun jistgħu jgħixu mal-familja tagħhom. Għalhekk qegħdin inqisu bosta proposti li qisu wkoll il-possibilità li jkun hemm stqarrijiet fuq l-użu ta' ċertu strumenti tal-Unjoni Ewropea, bħal pereżempju l-istrument tal-mobilità tal-ħaddiema, tal-artiġanati, tal-kontribut tal-mobilità, per eżempju, bil-tarif li jkun mod liċ ċittadini kollha, speċjalment dawk b'diżabilità li jkun jixtiequ per eżempju jaħdmu f'stat membru ieħor dwar l-opportunitajiet tax-xogħol, dwar l-obbligi tal-ħaddiema, dwar id-drittijiet u dmirijiet tal-immigranti fuq it-taħriġ vokazzjonali, l-għajxin u l-kundizzjonijiet tax-xogħol. Imbagħad irdu nsemmu wkoll il-promozzjoni ta' azzjonijiet sabiex niġġieldu kwalinkwa tip ta' diskriminazzjoni għal fuq bażi ta' nazzjonalità jew bażijiet oħra. Ovvjament dan ikasbar il-dritt ta' moviment ħieles tal-ħaddiema li jkun jixtiequ jgħixu jew jaħdmu f'stat membru ieħor. Dawn huma ħut mill-raġunijiet li waslunna għall proposti li għandna qoddimna iżda xorta waħda ntennu li jien stess personalment nħoss li fil-dan id-drittijiet tal-nisa xorta waħda tfadlinna xorx namlu ħajkun hemm elementi oħrajn li dun qisu speċjalment fir rigward id-drittijiet tan-nies b'diżabilità ħanati widem specialment il-kontributi kollha tal-membri specialment anke l parir tal-Komissjoni Ewropea, grazzi. Uh, grazzi ħafna u issa nixtieq li nisimgħu id-Direttur Ġenerali ta' DG Komunikazzjoni. Grazzi ħafna, Signora President, sabiex nintroduċi li l-nifsi, jina minix signora Buik, iżda Signora Tuis, illi jiena il-Direttur Ġenerali tal-Komunikazzjoni, tal-Komunikazzjoni, ntama li għalulek minn jiena Jinix ringrazzjak tal-li l-opportunità tal-li qed nippreżenta il-proposta minħa tal komissjoni għal din is-Sena Ewropea tal-Ċittadini u nixtieq nibda billi ngħid li s-Sena Ewropea ċittadini hija xi ħaġa li meħtieġa u hija inizjattiva kruċjali speċjalment f'dan iż-żmien tal-kriżi ekonomika u finanzjarja u importanti ħafna li aħna niżguraw li ċittadini Ewropej jafu x'huma drittijiet u il-jedijiet tagħhom bħala ċittadini Ewropej u illi jħossuhom parti mill-proġett Ewropew, ġifri fil-komunikazzjoni tal-attivitajiet għas-sena Ewropea 2013 huma meħtieġa ħalli aħna nħejju ruħna wkoll għall elezzjonijiet Ewropej li ħajseħħu fis-sena 2014. U importanti wkoll li aħna Bekk naraw li nagħmlu follow-up u deċiżjoni li ttieħdet fil-15 ta' Diċembru 2010 fejn aħna kena talba lill kummissjoni illi sena 2013 tkun is-sena Ewropea taċ ċittadini Ewropej. U naħseb li jkun tajjeb li s-senatu daqxej spinta għad-dibattitu taċ ċittadinanza Ewropea u nixtiequ nifurmaw ukoll ċittadini dwar id-drittijiet u l-aħħar emendi li kien hemm fit-Trattat ta' Lisbona. Fil-kontest tal-kriżi ekonomika li għandna bħalissa aħna nafu li din hija l-ikbar sfida fl-istorja tal-Unjoni Ewropea u aħna għandna storja wkoll għandna kriżi wkoll ta' fiduċja kif il-President tal-Kummissjoni għamilha ċara meta indirizza l parlament fis-sena 2011 F'mument ta' kriżi, importanti li nagħtu iktar seta liċ ċittadini Ewropej, iktar minn qatt qabel, u importanti ħafna li ċittadini Ewropej jappoġġaw ir-riformi li qed jittieħdu fuq il-livell Ewropew għall bekk ukoll ikunu jistgħu jipparteċipaw f'dan il-programmi Ewropej. Allura x'tagħmel? Xi tfisser l-Unjoni Ewropea? għal-ċittadini tagħna. Sabiex inweġġeb din mistoqsija, ħafna nies kollu jassoċjaw il-fatt li wieħed jista' jivvjaġġa liberalment, jaħdem u jistudja fejn kun jixtieq fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. U dan huwa l-iktar prinċipju u dritt importanti illi iqisu importanti għal iċ ċittadini Ewropej. U allura ċittadini Ewropej ukoll jaħsbu li l libertà tal-moviment hija l-iktar ħaġa importanti marbuta maċ ċittadinanza Ewropea. Ejja nużaw din l-assoċjazzjoni pożittiva sabiex nerġgħu nsaħħu l-fiduċja ta' ċittadini fina fl-istituzzjonijiet Ewropej. Ejja nuru permezz ta' esperjenza prattika xi tfisser x'inhuma l-benefiċċji li tkun ċittadin Ewropej. Jiena naħseb li din is-sena ħad tkun opportunità eċċellenti ħalli bekk aħna nuru li ċittadini tagħna huma fil-qalba tal-aġenda politika tagħna u hemm bżonn li spjegaw ukoll xi tfisser eżattament ċittadinanza Ewropea f'dak li għandu x'jaqsam drittijiet tal-vot u l-fatt li wieħed jista' joħroġ għall elezzjonijiet Ewropej. U s-sena 2013 għażilnija apposta. Kif qedtilkom din ħad tkun sena qabel l-elezzjonijiet parlamentari li jmiss li ħajseħu s-sena 2014 kif diġà tilkom u ħatkun tkun importanti ħafna sabiex aħna nibobilizzaw l-elettorat Ewropew. U apparti minn hekk aħna ħankunu din ċelebraw l-20 anniversarju ta' ċittadinanza Ewropea li kien introdott permezz ta' trattat ta' Maastricht. Aħna naħsbu illi dan il-kuntest huwa importanti ħafna ħalli bekk iċ-ċittadini jkunu iktar jafu xnu mad-drittijiet tagħhom marbutin ma' ċaqli ħieles minn pajjiż għal ħort l-Unjoni Ewropea u kif huma jistgħu jibbenefikaw minn dawn id-drittijiet u dan huwa l-għan prinċipali tas-Sena Ewropea tal-Ċittadini. Il-ħelsin tal-moviment u residenza fil-pajjiżi Ewropej huwa importanti ħafna meta jkun hemm xi ħadd li jiddeċidi li jagħmel taħriġ vakazzjonali tiegħu f'pajjiż ieħor jew inkella jsib xogħol f'suq tax-xogħol ieħor ta' l-Unjoni Ewropea aħna nafu li hemm bżonn ta' sistema effettiva ħafna ta' informazzjoni dwar drittijiet u l-opportunitajiet u iktar koordinazzjoni tas sistemi tas sigurtà soċjali. Issu pan-Ewropew ħajkun inklusiv u ħajkun ħieles ukoll mid-diskriminazzjoni. U meta aħna din nitkellmu fuq ċittadini, aħna din nirreferu għaċ ċittadini kollha. U dan ifisser ukoll illi aħna din ninkluda ninkludu wkoll il-ħaddiema, in-nisa, l-konsumaturi, iċ-ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea. Jekk aħna ħanfex iktar informazzjoni żgur li nistgħu aħna ntejbu l-possibilità li ċittadini jkun jistgħu jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom b'mod ħieles fl-Unjoni Ewropea u sabiex joħolqu iktar ownership u iktar sens ta' li wieħed ikun Eh, huwa parti minn din is-soċjetà. Aħna importanti wkoll li nużaw dan sabiex insaħħu l-ekonomija Ewropea. Fis-sena 2009 starriċ wara li hemm interdependenza qawwija bejn il-fatt li wieħed ikun jaf li jista' jiċċaqlaq mod ħieles u l-mobilità tal-ħaddiema fis-suq tax-xogħol. Iktar ċaqliq ħieles tal-ħaddima tagħna żgur jista' jkollu effett pożittiv fuq is-suq tax-xogħol Ewropew u jista' jwassal iktar tkabbir u iktar nuqqas fil-problema tal-qad. Aħna naħsbu li din is-sena ħadd kollha lan li tistimula iktar diskussjoni dwar il-benefiċċji dwar id-drittijiet tal-moviment ħieles li għandu dan għaċ-ċittadini u anke dak li għandu xaqsam it-tisħiħ tal-koordinazzjoni l ftejim reċiproku bejn iċ-ċittadini. Dak li għandu xaqsam il-valuri prinċipali ġifiri tolleranza, solidarjetà, dawn huma importanti ħafna ħalli bekk aħna nkomplu niġġieldu kontra nazzjonaliżmu qawwi. U aħna nixtiequ wkoll nappoġġjaw l-inizjattiva tal-Kummissjoni ħalli bekk nkomplu identifikaw l-ostakli x'kielu għall-eliminazzjoni u għall-esklużjoni, ġifiri s-sena Ewropea tal ċittadini ħad tkun immexxija b'mod ċentrali, iżda l-Kummissjoni għadha tistenna illi jkun hemm ħafna inizjattivi deċentralizzati li għandhom ikunu implementati fuq livell ta' azzjoni li għandha tittieħed u jekk aħna għandna nserħu fuq l-alleanzi b'saħħithom naħseb illi din hija xi ħaġa tajba wkoll aħna nikkooperaw ħafna mal-Forum Ewropew tad diżabilità u mal-lobby tan-nisa fuq livell Ewropew. Kull wieħed mill-imsieħba tagħna għandu jikkopera ma' ħatiħor l-imsieba strateġiċi ta' din il-kampanja ħajkunu wkoll l-istituzzjonijiet Ewropej kollha u fil laqgħa tal-Unjoni Ewropea aħna diġà ddiskutejna dan il-punt fil-fatt mal-Konsillu mal-Parlament u kif kifettilkom aħna ħanaħdmu bil-qrib ħafna ma' rappresentanzi kollha, iżda anka mal-mexxejja fuq livell nazzjonali kif ukoll mas-servizzi tal-Kummissjoni li huma responsabbli għal oqsma differenti tal-politika li huma marbuta ma' drittijiet taċ ċittadini. U aħna wkoll ha nifukaw ħafna fuq il-multipliers għalli bekk infirxu iktar il-messaġġ prinċipali u mhux biss f'dak li għandu x'aqsam l-ewwel eh, in-nies li ħajvutaw għall-ewwel darba matul l-elezzjonijiet. Ewropej, ġifra ħajkun hemm numru ta' azzjonijiet iżda dawn intom suppost rajtuhom ukoll diġà fil-inizjattiva fil-proposta ġifieri m'hemmx fejn nidħol fid-dettall, iżda nixtieq ngħid illi għandna niffukaw, aħna nixtieq niffukaw mod speċjali fuq l-informazzjoni u aħna meta nkunu qegħdin nagħmlu dan ħankunu qed ninsaħħu wkoll ir-rwol ta' l-Ewropa anke fil-kuntest tal networks l-oħrajn u databases oħrajn ta' informazzjoni kif ukoll servizzi oħrajn li huma importanti ħafna f'dan il-kuntest. Jekk iġbok tista' tieqaf għax għandna ħafna kelliema iva waqaft nieqafha. Grazzi ħafna tal-li inti kont hawnhekk fostna ma informawniex li inti kont ħadd irrappreżenta l-kollega tiegħek iżda xtaqt nirringrazzjak xorta waħda tal-preżentazzjoni. Għanna Sinjura Hirsch issa. Claudia. Grazzi ħafna, Sinjura President. Fissem il-Sinjura Harkin nishtiq namel xi remarki L-ewwel qed nixtieq nirringrazzja l rapportera l-opinjoni tagħha u nemmen li għamlet li koprit bosta minn kwistjonijiet l-aktar relevanti. Naqbel speċjalment li nqajmu l kosċenza fuq l-immigranti u l-familji tagħhom dwar id-drittajiet li għandhom. Ma nafx t-tajt eżattament bl-emenda sitta li tajt li hemm diffikultajiet fir-rabta ma' l-istatus soċjali tagħhom. Naqbel mal-fatt li ċittadini jrid ikunu marfin sew dwar id-drittijiet tagħhom u dwar il-liġi tal-impigi pal-emenda disa, iżda ma jfissirx li għanna norbtu biss mal-liġi tax xogħol Il-punti l-oħrajn huma bxirqa ħafna u nixtieq li nikludu l-idea wkoll ta' ċittadinanza attiva u li wessaw ukoll l-idea fl-artiklu 4 fejn il-Kummissjoni Ewropea qiegħda semmi l-laqat ta' entitajiet ta' soċjetà attivi fil-ħarsin ta' drittijiet ta' ċittadini, eċetera. Grazzi. Uh, thank you, and Mrs. Regner. Grazzi, Signora Regner. Danke xun. Grazzi ħafna u anka jiena nixtieq illi nirrappreżenta lill kollega l-Sinjura Birgit Sipel li ma setgħetx tkun hawn illi hija waħda mir-rapporters Nishtin ringrazzja l-rapporter, signora Figueiredo, signora Tsipris, taħseb li l-proposta li mixja fil-direzzjoni tajba u taħseb u koll m'għandux mandux hemm problemi f'dak li għandu xaqsam il-ftejjim fuq l-iktar pass kostruttiv li nistgħu nieħdu. Fil-20 anniversarju ta' ċittadinanza Ewropea aħna naħsbu li importanti ħafna li aħna nieħdu dan il-pass ħalli nkunu pass ħalli nkunu iktar viċin il-ċittadini m'għandniex nitilvu din l-opportunità u jiena bħala membru tal-kumitat naħseb li importanti ħafna li l-ħaddiema kollha speċjalment iċ-ċittadini kollha speċjalment il-ħaddiema jkunu formati ħafna fuq il- id-drittijiet tagħhom, il-fatt li aħna ma nixtiequx li jkun hemm diskriminazzjoni, it-tisjieħ tal-mobilità tal-ħaddiema tagħna dawn huma affarijiet importanti ħafna Sinjora Zibel. Aparti minn hekk mod speċjali aħna naħsbu illi dawk in-nies kollha li ma tantx għandhom daqshekk kwalifiki u għadin raġuni għandhom daqsxejn problemi sabiex iċċaqalqu minn pajjiż għal ieħor, hemm bżonn li nqisu dawn il-punti mod partikolari li jikkonċernaw lil dawn in-nies. Is-Sinjora Zibel qiegħda tistana bil-ħerqa li jkun hemm kooperazzjoni tajba, u speċjalment f'dak l għandu x'jaqsam il ftejim eh, dwar l mendi li taħseb li jistgħu jtejbu l-proposta tal-Kummissjoni. Jiena nixtieq ukoll li wara l-kummenti tal-Kummissjoni nżid ħsieb ieħor ma' din id-diskussjoni minħabba li aħna f'dak li għandu x'jaqsam il-prinċipji ta' eh, nuqqasa diskriminazzjoni f'dak li għandu x'jaqsam ħelsien għadċaqli sin sabiħ sabiex wieħed ikun jista' jivvjaġġa u jgħixu jaħdem f'postijiet oħrajn tal-Unjoni Ewropea. Importanti illi aħna nqisu dawn il-punti speċjalment għal dawk in-nies illi il-ħelsin forsi m'għandix tkun illi fil-fatt tisfurzhom li huma jkollhom imorru fiċċu xogħol f'pajjiż ieħor jiena Eh, naħseb li għandu noħolqu opportunitajiet li ċittadini kollha. Grazzi. Eh, thank you, I'll hand over. Grazzi, issa naddir kelma lis-Sinjura Figueiredo biex tara. Eh, molto rapidamente, Signora Presidente. Malar malar, Signora Presidente, nishtiq nirringrazzja il kumitat tal-Klim ta' Tifħir li rċevejt iżda nixtieq intenni li mhux biżejjed li nfakru sena Ewropea ċittadini biex tassew ċittadini jkunu jistgħu jagħmlu mobilta jivvitaw u jiddefendu l-Unjoni Ewropea. Hemm bżonn li ċ-ċittadini iħossu tassew li dan huwa parti minn interess tagħhom li jagħmlu hekk. U għal daqstant hemm bżonn li nibdew l-ewwel net billi nikkonsagraw u nirrispettaw id-drittijiet tal-individwu. It-tweġibiet tagħna preżentati minn għandi jew inkella b'integrazzjonijiet oħra li smajna hawnhekk qegħdin jimmiraw propju biex natu dimensjoni aktar konkreta lis sena Ewropea taċ ċittadini. klim zbieħ, dikjarazzjonijiet kbar biex ngħidu hekk ġenerali, mhumiex bizzejiet waħedhom, issa minn klim firaħ rridu ngħaddu għal fatti u nagħtu tweġiba l-istennijiet taċ ċittadini tagħna billi niddefendu bisħiħ drittijiet tagħhom u nisbdu l-attenzjoni fuq diskriminazzjonijiet li għatem f'ħafna oqsma. Diġa semmejthom qabel u mhux se nerġa' noqgħod insemmihom issa, iżda ma dejjem l-istess diskriminazzjonijiet rigward l-impjiegi, is-servizzi pubbliċi pereżempju nkella diskriminazzjonijiet marbuta ma' nazzjonalità jew mal-etnija jew nkella diskriminazzjoni bejn is-sessi. Nafu li dawn għadhom problemi gravi ħafna fl-Unjoni Ewropea. Allura biex tassew naslu għad drittijiet sħaħ ta' ċittadinanza hemm bżonn li niddiskutu dawn is-suġġetti iżda mhux biss hemm bżonn li nieħdu miżuri sabiex bekk dawn id-drittijiet jiġu garantiti u mhux biss id-dritt tal-vot. Aħna ser inkomplu dan ix-xogħol tagħna nirringrazzja l-kollegi tax-xogħol siwi tagħhom u għall-proposti li tawni. Ovvjament ħajkunu kontribut utli għax-xogħol tagħna, speċjalment qabel il-vot tagħna fil-kumitati fil-qatt tal-kumitati li jmiss. Grazzi. Nfakkar li n skadenza jem 15 ta' Deċembru f'nofsinhar, konsiderazzjoni tal-emendi 25-26 ta' Jannar fil-Kumitat tal-Impjiegi, konsiderazzjoni tal-emendi 29 ta' Frar, adozzjoni fl-ewwel ta' Marzu, Kumitat Libe fil- 12 ta' april dan għadu jiġi konfermat u mbagħad il-votazzjoni ħarija fil-plenarja ta' Mejju tal-2012. Nilqa ħafna ħaddiema u minn ħadmu mill-Greċja, Sinjora Rabti stednitom f'dan il-kumitat u għalhekk natikom merħba il-koll għala kontingenza min-naħa tal-Greċja. And um, as far as the next item is concerned, we've just... Fi rigward il-punt li tkellimna ma' Sur Dardin u lest li jilqa l-proposta l-punt jittieħed wara l-punt ta' wara li l-prezentazzjoni mill-Kommissjoni. Għalhekk nitlob lis sur Rixol jiġi hawnhekk fil-platform. Grazzi li sur Darden tal-li qabel għal din il-bidla tal-aġenda u ser inkomplu kif semmejt. Right, and um, can I just say well nati merħba l-Kommissjoni għal eh, stħarriċ annwali ta' tkabbir tal-2012 u li gwidi għal politika ta' impigi mill-Istati membri. Ja prezentazzjoni tal-Kommissjoni mbagħad għandna skambju ta' opinjonijiet u nieħdu l-punt ta' Sur Darden wara dan. Naddi l-kelma lilek Sur Richel fisem il-Kommissjoni. Thank you very much. Grazie ħafna, Signora President. Għara l-ofsana tajja per kulħadd Din se tkun introduzzjoni qasira tal-istrateġija annwali għat kabbir. Naħseb li l-Kummissarju Andor diġa kellu l-opportunità li malajr malajr jagħti l-aspetti ġenerali ta' din ta' dan l-istarriċ u bażikament il-Kummissjoni nar 23 ta' Novembru produċit dan din l-istrateġija din l-istarriċ annwali ta' tkabbir u fih numru ta' dokumenti l-ewwel net il-komunikazzjoni berba annessi, waħda fuq il-progress ta' l-Europa l-2020, waħda huwa rapport makroekonomiku, liħor rapport konġunt ta' l-impigi u raba wieħed huwa l anness fuq il-kabbir fuq il-politiki tat taxxa tal-Istati membri u koordinazzjoni aħjar tat taxxa fl-Unjoni Ewropea. Ħanifoka l-aktar fuq il-komunikazzjoni li tfija dawn l-erba annessi u anki fuq ir rapport konġunt tal impjiegi il-fiduċa u l-anija, il-punt ewlieni ta' din l-istrateġija nistgħu niġbduha f'ħames punti. L-ewwel net qiegħda tħabbar li għandna nkomplu l-konsolidazzjoni fiskali li nżommu l-investiment fuq li huma essenzjali għal kompetitività, riformi tal-sistemi ta' taxxi biex ikunu jistgħu waslu aktar kabbir u għall-impjiegi. It-tieni punt huwa li nerġaw kunem self normali għall-ekonomija biex bekk kunem il-riforma tas settur bankarju imbagħad rridu mmexxu il-riformi strutturali speċjalment fil-qasam tas servizzi, fil-industri, fis-servizz pubbliku, fil-ekonomija diġitali. Ir-raba wieħed huwa li nġildu l-qatt u nindirizzaw l-impatt soċjali tal-kriżi billi nneħħu l-xkil fis-suq tax-xogħol u l-karatteristiċi tal-assistenza tal-impigi li ħafna drabi dajfu l-impigi u anke li nindirizzaw il-faqar. Il-ħames punt huwa li modernizzar tal-amministrazzjoni pubblika. Dan nistħarriċ annwali ta' tkabbir, ovvjament huwa publikat f'sitwazzjoni fejn aħna ninsabu b'ħafna problemi fuq livell dinji u anke fil-livell ta' Unjoni Ewropea nafu li hemm problemi fil-qasam soċjali u ekonomiku. Il-kuntest għalhekk għandna nqisuh bħala wieħed diffiċli ħafna. Hemm ħtieġa l-konsolidazzjoni fiskali u din qiegħda tillimita l-lokal manuvra tal-Istati membri biex ikun hemm programmi ġodda ta' stimolu Fl-istess ħin in-natura fraġli ta' settur finanzjarju qiegħda xekkel il-fiduċja fil-kapaċità ġenerali tal-ekonomija li tinvesti u toħloq impigi ġodda u aħjar. Ir-rata għolja ta' qatt fl-Unjoni Ewropea u s-sinjali ta' ħafna nies li huma fir-riskju ta' faqar jeħtieġu azzjoni determinata mill-Unjoni Ewropea u mill-Istati membri dowmin ta' din il-kriżi qed tissogra li jkun hemm impatti dejjema u perikolużi fuq is-suq tax-xogħol. Illum iktar minn 40% tal-qatt fl-Ewropa diġà huwa fuq medda twila ta' żmien bħala qatt. Dawk li ntlaqtu bl-aktar mod qalil mill-kriżi qed jissugraw li jitilfu l-ħiliet tagħhom u jkunu ehm, distakkati sew minnħa tal-suq tax-xogħol. Bżonn nżommu r-rabtiet tagħhom mas-suq tax-xogħol. Stħarriċ għanwali ta' tkabir ta' din is-sena jifoka l-aktar fuq l-indirizzar tal-konsegwenzi tal-krizi ekonomika fil-qasam tal-impigi biex bekk namlu tajjeb għal kritika tal-ewwel stħarriċ annwali ta' tkabbir li ġi publikat fit-tmiem tal-2010. Juri li l-tkabbir inklusiv u sostenibli marbut mal-aspetti oħrajn u importanti u qalba il-qalba tal-Istrateġija Ewropea l-2020. Importanti nindirizzaw is-sitwazzjoni inaċċettabbli taż-żaza. Dawn l-aħħar tliet snin il qat fost iż-żaza żdied minn 15 sa 21 fil-mija. Hemm 5.3 miljun żaza qiegħed fl-Unjoni Ewropea llum u s-sem ta' dawk li qegħdin bejn 15 sa 24 sena fl-edukazzjoni, fl impjiegi jew fit-taħriġ żdiet ukoll u llum huma 7.5 miljuni. U għadmir tagħna niżguraw li l-Ewropa ma titlifx ġenerazzjoni sħiħa minħabba din il-kriżi. Id-dmir tagħna huwa li nifukaw aktar fuq tkabbir għal miżuri li waslu l-aktar tkabbir biex jisaxħu jixprunaw l-impjegi. da ma nistawx nagħmluh minn billi ma nindirizzawx dawk l-riformi meħtieġa biex niżguraw li jkun hemm kompetitività fil-ġejjini. Dan ifisser li mmorru l-lin mill-approċċ li ħares biss fuq il-medda qasira ta' żmien u nħarsu lejn isfidi fuq medda twila ta' żmien għaliex għandna bżonn żewġ aspetti biex nimxu l-qoddim. L-abbozz rapport, l-abbozz ta' rapport tal-impigi u l-istħarriċ annwali ta' tkabbir edin jindirazzaw l-riformi u l-enin tal-istati membri biex bekk nkun hemm għafas komprensiv għall-impiegi fost iż-żaza biex naraw xinu maħtiġijiet u l-azzjoni l-aktar meħtieġa. Il-Kummissjoni taqbel maqom li jridu nagħtu aktar attenzjoni għaż-żazax għaliex dibatu bil-bosta minn din il-kriżi. U importanti li nimpenjaw għal inizjattivi li żewġu l-edukazzjoni u l-esperjenza fuq il-post tax-xogħol, bħal pereżempju l-apprendistati u l-istaġez. il partit soċjali rridu jieħdu parti attiva fuq dan biex nkun nistgħu nkunu ta' suċċess. L-SGS tal-2012 jagħmel fokus importanti għaż-żgħażagħ. Aħna tippromoponu li qabel it ta' din is-sena jkun hemm inizjattivi għaż li jappoġġaw l-isforzi tal-Istati membri. Tieni punt l-aktar ewlieni tal-AGS huwa li nipromovu l-ħolqien ta' postijiet ta' xogħol billi nappoġġaw l-imprenditorija biex ikun hemm tkabbir ukoll fil-imprenditorija soċjali. Li naħħu l pista ta' taxxi għal dawk li xogħol li għadu mhux iddikjarat jippromovi wkoll il-ħolqien ta' negozji ġodda. U għalhekk aħna għandna inizjattivi ta' negozji soċjali biex bekk nappoġġaw l-imprenditorija għal kapacità, għal networking, għal mobilizzazzjoni tal-fondi pubbliċi u privati u għal integrazzjoni ta' imprizi soċjali għall impigi u l-miżuri ta' inklużjoni soċjali. Nafu li l-Unjoni Ewropea għandha faċilità ta' makrofinanzi u din qiegħda timxi fl-Istati membri u tipprovdi self għal mikro imprizi f'perjodu fejn għandna bżonn aktar u aktar impiegi. U f'dan iż-żmien il-Kummissjoni temmen li l-tnaqqis budgetarju neutrali fl-ispejjeż għall-impjiegi ser jgħin biex jixpruna eh, d-domanda u l-provista tal-postijiet tax-xogħol. It-tielet rekomendazzjoni ewlenija hija li nridu nadottaw miżuri effettivi biex bekk il qeda nirġgħu daħlu fuq il-post tax-xogħol fil-kuntest budgetarju ta' bħalissa importanti li ninsaħħu l-effettività u l-kopertura ta' servizzi tal-impigi politiki tal-impigi rridu jkunu aktar eh, mirati u aktar eh, viabli finanzjarament biex bekk ikun hemm esperjenza għal xogħol għal dawk li ilhom qiegħda eh, l-medda twila ta' żmien. L-arraba punt huwa li l-protezzjoni soċjali u sigurtà soċjali jistgħu jkunu stabilizzaturi importanti, jridu jkunu irpar kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali minkejja li hemm kbar għal konsolidazzjoni fiskali. Irridu nħarsu l-iktar gruppi vulnerabbli kontra l-potenzjal ta' effetti negattivi tal-kriżi korrenti. u anke fir rigward il-pjanijiet ta' konsolidazzjoni fiskali. Il-white paper li ġejja fuq il-pensjonijiet ser tistabilixxi viżjoni fuq il-livell Ewropew għal pensjonijiet siguri u sostenibbli. U aħna qegħdin imbassru li din il-white paper se tiġi prodotta fis-siġġimat l-ewwel siġġimat tal-2012. Il-ħames punt aħħari ma nistgħux ninsew li F'ekonomija bbażata fuq l-arfin, il-potenzjal tagħna tkabbir fuq medda twila ta' żmien ħajkun determinat mill-iskala tal-ħaddiema tagħna mill ħalit tal-ħaddima tagħna. Għalhekk is-sistemi ta' edukazzjoni u ta' taħriġ irridu jkunu ta' priorità minkejja li hemm xkil budgetarju importanti. Biex dan kollu jkun possibbli ifisser li l-istati membri jżommu mal istennijiet tagħhom u responsabilità tagħhom biex jżommu l-impenji tagħhom mal-istrutturi mar riformi strutturali tagħhom kif ukoll l-integrazzjoni tal-politiki tagħhom fiż-żona euro. L-Ewropa għandha bżonn tħaddim politiku ta' dawn l-istati membri biex bekk nelbu l-kriżi nafu l-mekkaniżmu ta' governanza ġdida fitħul fis-seħħ tiegħu mit-tieni semestru Ewropew ser jgħinna l-koll biex bekk nevitaw żbilanċi ekonomiċi fil-ġejjieni. Il-kriżi fisret li l-livell Ewropew huwa dejjem aktar rivalenti fl-azzjonijiet tiegħu. Għalhekk rridu nsawru l-inizjattiva taż-żgħażagħ u s-sena d-dieħla l-Kummissjoni ser tniedi pakket ta' impjiegi li ser jipprovdi aktar idejat kif nistgħu nirriformaw il-swieq tax-xogħol tagħna u nistimulaw it-kattir tal-impjiegi. Ser ikun fih organizzazzjoni li tieħu ħsieb dawn l-affarijiet fuq il-ħolqien tal-impjiegi u komunikazzjoni ta' posta u mbagħad komunikazzjoni fuq il-flessigurtà u proposta leġislattiva fuq Jures ix-xogħol ma' l-istati membri biex ikun il mobilizzazzjoni għall fond Ewropew Fond Soċjali Ewropew hija importanti ħafna u hija priorità. Ir-riżorsi għadhom disponibbli u għandhom jintużaw biex nindirizzaw il-prioritajiet. Il-Kummissjoni ser tkompli taħdem mal kunsill u l-Parlament biex tiżgura li aħna insaħħu l-approċċ tagħna għal tieni semestru Ewropew u nagħtu messaġġi b'saħħithom lill-Kunsill Ewropew. F'dan ir-rigward intom se jaħtu biex ikun hemm rapport għal dialogu msaħħaħ biex bekk niksbu aktar involviment tal-Parlament Ewropew fl-implementazzjoni tal-Istrateġija Ewropea l-2020. Il-Kummissjoni tilqa dawn l-intenzjonijiet u tħares il qudiem biex taħdem magħkom fuq dawn l-impenji. Aħna dejjem immiraw li nsaħħu dialogu mal-Parlament Ewropew u aħna nemnu l-kooperazzjoni tagħna tat il-frott issa ħadd nota wkoll u naqsam magħkom it-ħassib fuq il-progress tal-miri tal-Ewropa l-2020. Il-Kummissjoni taqbel li l-progress għall miri tal-Ewropa l-2020 sissa kienu diżappuntanti. Il-miri nazzjonali stabiliti sissa mhux biżejjed biex dak jilħqu il-miri fuq il-livell Ewropew u din hija waħda mir-raġunijiet ewlenin wara l-AGS tal-2012 qed jappella biex ikun hemm aktar riformi strutturali msaħħa Aħna għandna bżonn li l-Ewropa terġa' jkollha rwol mexxej u terġa' timxi fi triq tal-tkabbir sostenibbli. Aħna nilqgħu wkoll ir-rwol tal-Parlament biex bekk ninvolvu aktar il-partit interessati u l fil-programmi nazzjonali għal riformi Din turi waħda minn naqqasijiet tal-implementazzjoni ta' bħalissa l-Europa 2020 hija propju naqqas ta' appartenenza u sħobija ta' din l-istrateġija u anke involviment mhux sodisfaċenti tal partit soċjali. Irridu nelbu dal-punt sabiex bekk l-istrateġija tkun ta' suċċess. U fl-aħħar naf li l-osservazzjonijiet tagħkom kienu biex itejbu l-kalendarju ta' dan is-semestru u fl-ewwel semestru Ewropew l-iskadenzi kienu stretti wis u ma tawx ħin biżejjed biex niddiskutu il-proposta tal-Kummissjoni għal rekomendazzjoni speċifiċi għal kull stat. Dan huwa tħassib anke għal Kummissjoni kif ukoll tal-Istati membri. U huwa wieħed minn żewġ raġunijiet biex irresqu l-AGS minn Eh, anke saħansitra minn novembru tal-2011. Raġuni l-oħra hija s-sitwazzjoni imwera tal-ekonomija tagħna llum. Issa produċejna l-AGS u l-annessi tiegħu ser nitħadnu mal-Istati membri biex ikun hemm diskussjonijiet bilaterali dal-waqt. Iżda dan namluħ nagħmluh sabiex inħejju l-pożizzjoni tal-Kunsill Ewropew fis-sessjoni ta' Marzu fejn se tagħti linji gwida propju għal-bqija ta' dan is-semestru Ewropew. Nixtieq inserraħkom moħħkom li qed naħdmu mal-Presidenza Daniża li jmiss biex intejbu r-roadmap għal-tieni semestru Ewropew u nittamaw li nżidu l-kooperazzjoni mal-partijiet kollha interessati. Grazzi. Thank you very much, uh, Mr. Risha. And um, I'll bring in Mrs. Kun. Grazie ħafna. Sanna il-Signora Kunilsin biex titkellem dwar l-abbozz tar-rapport. Jekk jogħġbok. Thank you. <laughs> Um, yeah, thank you. Grazzi, Iva, grazzi għal din l-introduzzjoni dwar dan l-istarġ annwali tal kabir. Aħna u kol nitu pjaċir nikoperaw ma'kom u kol. Se niprezentaw rapport, nittamaw li nivotaw uh, dwaru fifrar u dana biex nilħu is-summit tal-rebbija. Ovvjament, ismin kontrina, Issa aħna prezentajna dokumenta ħidma. Dan ifisser illi il-dokument eh, aħħari għadu ma ġiex ippreżentat għaliex jiena xtaqt ninkludi kemm jista' jkun femiet u punti biex bekk aħna eh, nevitaw proċedura wisq mm, li tieħu wisq żmien għaliex kif edna żmien kontrina niskużaw ruħna illi għalissanna l-verżjoni bl-Ingliż biss. Iżda jekk ikun hemm xi problemi jiena ċerta li nkun nistgħu nsibu soluzzjonijiet. Issa, ir-rapport li votajna dwaru il-ġimgħa l-oħra kellna referenza għalih ta' kellu wkoll trattament għal proċess tas semestru kif ukoll l-involviment jew nuqqas ta' involviment tal-Parlament, tal-Parlamenti Nazzjonali, tal-Partit Interessati, tas-Soċjetà Ċivili Edin nipruvaw ma nirrepetux wis dak illi diġa intqal f'dan ir-rapport u ovvjament eh, xi ħaġa din li rridu nevitaw li biex ma serċa xisseħ. U dan jarbot ma mill-punti illi il-Parlament Ewropew għajrit ikollu influenza fuq il-prioritajiet ewlenin u xikunu dawn il-prioritajiet ewlenin fi stħarriċ annwali għas-sena d-dieħla. Il-semestru l-istari ġanwali ovvjament mandomx bazi propja fit trattat għalissa u għallura ma nix referenza li tajt il-parlament għandu influenza uffiċjali iżda trattament il-trattat ma jgħidx illi il-parlament mandux din l-influenza lanqas u allura ejjew nassumu illi għanna din is-seta u din l-influenza u insidu il-fema tagħna lill-proposta tal-Kummissjoni biex bekk flimkien nippruvaw ninfluwenzaw il-Kunsill sabiex tassew jaċċatta wkoll il-fema demokratika. Għalhekk irridu nifutaw fi frar fil-plenarja sabiex dana jilħaq is-summit ir-rebija. L-idea tar-rapport fil-fema tiegħi Miex illi aħna forsi nerġu nirrepetu eh, l-opinjonijiet differenti politiċi li għanna fiħdan il-parlament, iżda sabiex ninġabru fl-imkien, sabiex nwaslu grupp ta' rekomandazzjonijiet li nistaw nresqu l konsil U għalek jena se niprofa E, ikolli attitudni ta' kompromess kien jista' jkun biex bekk aħna ninkludu dak kollu illi il-gruppi ħoslu importanti u se nitlob il-gruppi illi tassew jagħtu priorità l-idea tagħhom. Fid-dokument ta' ħidma kif tistgħu taraw, l-ewwel nibdew b'numru ta' warazis fejn aħna qegħdin nuru l-inkwiet tagħna dwar is-sitwazzjoni kif ukoll dettalji marbuta ma' dawn. Mbagħad għandna sitt rakkomandazzjoni ewlenin. U jiena xtaqt li dawn jibqgħu sitta anki wara l-emendi għaliex jiena lesta esta hemm il-konsensus dwar rakkomandazzjoni ewlenija oħra minn flok dawk illi jiena suġġerejt f'dak il-każ ejjew eh, nbidluha din il-ħaġa. Iżda xorta waħda rridu ikonna prioritajiet. Issa s-suġġeriment tiegħi huwa illi l-ewwel ikonna l-ewwel rekomendazzjoni dwar il-koerenza. L-istraġġija 2020 qed wassal il-prioritajiet tagħna għal 10 snin. U hija ta' sorpriża kemm ftit minn dawn il-prioritajiet insibuhom fir-rakkomandazzjonijiet tal-istħarriġ annwali ta' kabir jidher li l-konsolidament fiskali kif ukoll aktar aktar kompetitività permezz ta' tnaqqis ta' regoli u leġislazzjoni issa hija aktar importanti milli l-ekonomija Ewropea tkun fuq direzzjoni sostenibli u soċjali. Istħarriġ annwali wkoll eh, tista' tkun setta prioritajiet ġodda minflok mezz kif l-istrateġija tal-2020 tista' tassew titwetta fil-prattika wkoll jidher illi hemm nuqqas ta' koerenza bejn ir rekomendazzjonijiet ekonomiċi u soċjali l-aspetti ekonomiċi qegħdin jitqisu bħala aktar importanti minn dawk soċjali. Bażikament, l-aspett ekonomiku għandu jisqis fid-dawl ta' l-anijiet l-nigwidi soċjali. It-tieni punt, l-ambizzjoni kif issemma il-pjanijiet u l-miri nazzjonali għal partiċipazzjoni, livelli ta' faċilità impieg, ta' impjiegi kif ukoll livelli ta' edukazzjoni u tnaqis tal-faqar mhumiex xogħlin biżejjed meta nqablu mal anijiet tal-2020. U nuqqas ta' ambizjoni ta' stati membri hija ħaġa naħseb il-fissamit tar-rebbija tas-sew għandhom jitkellmu bejnietom biex bekk huma jilħu prioritajiet aktar ulin. Iżda jider illi lanqas il-Kummissjoni mar nexxila eh, tagħmel tajjeb għal dan inuqqas ta' ambizzjoni fortuna din. It-tielet eh, rakkomandazzjoni għal in tal-impjegi kulħadd eh, jaqbel li rridu sibu soluzzjoni għad-dejn sovran illi din hija priorità assoluta iżda kif jista' jkun rkupru ekonomiku soċjali meta l-uniċi stati membri li jistgħu jinvestu fil-ħolqien tal-impjegi huma dawk illi m'għandhomx deficit eċċessiv għaliex 23 minn 27 stat membru għandhom deficit eċessiv u Svezja, Finlandja, Lussemburgu u l-Estonja biss setaw jamlu dawn il-linji ta' politika antiċikliċi irridu investiment sostenibli għal aktar stati membri għallura. Raba, suġġeriment il kualità tal-impjegi. Illi l-impjegi kunu attraenti. Dan huwa mezz kif għandna nirreferu għat tnaqqis tal-benefiċċji biex tassew nimbuttaw il-persuni biex jitlu fis-suq tax-xogħol. Jiena naħseb illi fil-fema tagħna jekk namlu l-offerta aktar attrajenti rridu naraw illi ikonna kwalità ta' impjiegi biex ikonna per eżempju kondizjoni tajbin ta' xogħol bħal per eżempju drittijiet soċjali u l-ħarsin ta' tfal. U dawn huma affarijiet li rridu jitqiesu. Issa, il-faqar u l esklużjoni soċjali. Jiena kontenta illi fi stħarri ġanwali ta' dwar kabir hemm rakkomandazzjoni separata dwar il-faqar u l esklużjoni soċjali. Jiena nissuġġerixxi l kunsill sabiex jappoġġa din ir-rakkomandazzjoni iżda sabiex ukoll it-tenni mill-ftit li issa minħabba l-konsekwenzi soċjali tal-kriżi huma aktar evidenti, allura irridu wkoll nqisu rakkomandazzjonijiet kontra l-faqar u niddedikaw issa l-attenzjoni tagħna għal gruppi li ehm, huma um, vulnerabbli u li mhumiex deħlin fis-suq tax-xogħol. Imbagħad għandna rakkomandazzjoni beres L-iktar punt importanti mir-rapport beres jiġifieri li l-semestru stħarriġ annwali jkunu leġittimi biss jekk ikun hemm dibattitu ġenwin mal-soċjetà ċivili u li l-Parlament ikun inkluż dan id-dibattitu. Issa, fil-dokument nistaw indaħlu prioritajiet oħra, se ninkludu dak kollu li huwa importanti iżda naraw illi konna dawn il-rakomendazzjonijiet ewlenin ukoll. U għalhekk xtaqt eh, nara jekk għandix reazzjonijiet mill-kumitat illum jew aktar tard il-skadenza tiegħi għal dan dokument huwa nhar il-ħamis li ġej u għalegra jekk joġobkom għajduli qabel din id-data x'taħsbu speċjalment fuq ir-rakkomandazzjonijiet ewlenin. Żewġ punti oħra. L-emendi tal-gender mainstreaming dawn se jiġu fasla mill-Kumitat għal drittijiet tan-nisa u forsi dan huwa din għandha sorpriża meta tisma' minn għandi għaliex għandna diversi suġġetti li għandhom rabta mal-nisa li jistaw jiddaħlu wkoll fir rapport Issa, nafu illi rridu wkoll innaqsu xi affarijiet għaliex il-proposti huma pjuttost twal u mbagħad nemmen dawhom aktar tard. U issa nieħu pieċir nisma' ir-reazzjonijiet tagħkom. Grazzi. Is-Sinjura Moran Xati, jogħġbok. Grazzi, Signor President. Direttur Ġenerali, aħna konna ħadna pjaċir nisimaw il-komunikazzjoni ta'kom u anke nisimaw il signora Cornelison eh, u ħadna pjaċir nisimaw il-femit taħħa dwar dan l-istħarriċ annwali ta' kalbir. Jina xtaqt qabel xejn nirreferi għat tnaqqis fil-qat il-fatt illi aħna qegħdin naraw numru dejjem jikber ta' persuni li jibqgħu qiegħda minħabba l-kriżi. Dan jfisser illi jrid ikollna strateġiji mirati għal dawn it-tip ta' persuni illi ilhom qiegħda ħafna żmien. Huwa eħfef illi nerġgħu ndaħlu fis-suq tax-xogħol dawk illi milhomx wis qiegħda. Dawk li ilhom però jeħtieġu politika speċifika mod partikolari għal dak li għandu xaqsom ir-ritorn tagħhom fis-suq tax-xogħol jeħtieġ illi dawn il-persuni jibqgħu f'kuntatt mal-istess suq. U allura dan huwa għan illi l-kol kemm aħna irridu niksbu fuq livell nazzjonali. Jekk l-istati membri ma jisuħx pala mira din il-ħaġa ġifiri li dawn il-persuni jibqa f'kuntatt ma' xtuq ta' xol. Allura, se jkollna diffikulta kbira sabiex innaqsu eh, dan in-numru ta' persuni li ilhom qiegħda. Punt ieħor minn ħatijaj. Problema brabta maż-żaża u d-diffikultajiet tagħhom sabiex isibu xogħol. Dejjem qegħdin naraw aktar u aktar żgħażagħ li li jispiċċaw l-istudji tagħhom mingħajr iżda il-ħiliet u t-taħriġ meħtieġ. U din hija priorità assoluta li aħna ma nistgħux insibu impjiegi għal dawn il-żgħażagħ jekk ma jkollniex xi politika immirata lejn dawn iż-żgħażagħ. Dawn jeħtieġu t taħriġ iżda ma nistax dalhom fit-taħriġ jekk ma jkollniex proġetti speċifiċi għalihom. Mamulina apposta jom. U għallura jek irrid ikonna suċċess dan il-qasam, irridu nittrattaw din il-kwistjoni tant problematika. Difikulta oħra li jina xtaqt insemmi. ħaġa li inti malaj malaj semmejt, u naħseb illi se jkun hemm politika speċjali speċifika Brabta ma dana kollu. Il-tweġiba fuq żmien qasir għal eh, persuni qiegħda u mbagħad s istraġija fuq żmien medda ta' twila ta' żmien. Nafu li t tweġibiet f'dawn iż-żewġ eh, aspetti huma eh, differenti. Iva, mirrida iżda hemm ukoll differenzi għaliex l-azzjonijiet u l-linji ta' politiċi ovvjament iridu jitfasslu modi differenti. Irridu nasbu fuq medda twila ta' żmien jekk xorta waħda aħna mbagħad nitrattaw azzjonijiet fuq medda qasira ta' żmien. Punti ieħor malaj malaj. Inti u s-Sinjura Cornelison semmejtu il-bżonn illi ninkludu il-Partit Soċjali. U jiena xaqt insemmi l-importanza tal-mobilizzazzjoni ta' setturi tal-industrija iva, il-Partit Soċjali jiġu inklużi u jiġu mobilizzati iżda. Hemm bżonn ukoll li nitlu fis-setturi differenti tal-industrija u niżviluppaw ħiliet, esperjenzi għal dawn il-persuni. tagħna sabiex is-sarġ annwalità tkabbir tassew ikun suċċess. Biex nikkonkludi. Naħseb ukoll illi l-punt dwar e, sessi dwar gender huwa tassew importanti ħafna hemmhekk iridu nagħtu attenzjoni għal bżonn illi jkollna bilanċ fejn titwa din il-kwistjoni ta' gender u anke l-pożizzjoni tan-nisa. Grazzi. Is-Sur Serkis issa jogħġbok. Grazzi ħafna, President. Jina smajt b'interess il-prezentazzjonijiet dwar dawn il-komunikazzjonijiet u jiena xtaqt nieħu l-istess direzzjoni bħal kollega tiegħi Sinjura Cornilson għaliex naħseb li jekk kif intqal fir-rapport Beres u anki kif eh, kollega Cornelsen semmiet, dawn ir-rapporti tassew jirriflettu l-opinjoni fil-grupp tagħna hawnhekk fil-Parlament u anki fil-Kamra kollha kemmi. Aħna hawnhekk aħna qudiemna dokumenti li se jgwidaw il-politika ekonomika u l-politika tal-impjegi fi żmien tant importanti meta l-Unjoni għaddejja minn dan iż-żmien tant diffiċli. Iżda dan id-dokument huwa wieħed sensittiv ħafna. Dan ilix qiegħed jippermettilna naraw eżattament x'qed taħseb il-Kummissjoni. Aħna imħasba dwar id-demokrazija qabel xejn. Għedin naraw problema ta' ċittadini li mhux qed rappresentati rappreżentati b'mod adattat. Allura l-Ewropa qed tħoss illi aktar u aktar e, naraw illi teknokratiċi qegħdin jikvernaw jietu deċiżjonijiet u u dokumenti ta' dan it-tip sabiex ifasslu linji ta' politika. Dokumenti fejn il-Parlament mod miftuħ mhuwiex inkluż fil-proċess tat taħid tad deċiżjonijiet issa. Id-dokumentazzjoni li ħirġa mid-Kummissjoni eh, daw wkoll eh, tagħmel eh, azzjoni ta' ksur fuq elementi ta' sussidjarità fejn ma tantx hemm lok għal kontribuzzjonijiet ta' parlamenti nazzjonali u tal-Parlament Ewropew u allura. Jiena hawnhekk xtaqt nisħaq illi aħna rridu noqogħdu attenti għal dak li jingħad fir rapport Beres u dak li għadis signora Cornelison, Hawnhekk għandna problema ta' demokrazija. Hija problema fundamentali u aħna rridu niġu ikkonsultati. Il-femit tagħna jridu jinstemaw. Dan mhuwiex suġġett illi jrid jiġi trattat biss mill-uffiċjali u mill-ministri. Irridu dan il-suġġett irid jiġi diskuss mill-membri parlamentari nazzjonali fl-Ewropa u anke mill-Parlament Ewropew. Issa, Kwistjoni oħra trasversali li, li tħassibna u kol. Aħna eh, mħasba ħafna dwar l-approċ teknokratiku għal kwistjonijiet makroekonomiċi meta niġu għal kwistjonijiet politiċi li huma eh, li ninsabu fit-trattat u anke fis-strateġija 2020. Jiġifieri issa qegħdin nitkellmu inqas dwar kwistjonijiet li jaffettwaw iċ-ċittadini u qegħdin nitkellmu aktar dwar teħid ta' ta' tfassil ta' politika biex nifokaw fuq miri makroekonomiċi. Dan imur kontra dak li jintqal fi trattati. Aħna rridu ekonomija ta' ekonomija soċjali, ġifiri kwistjonijiet soċjali irridu ta' priorità fuq kwistjonijiet ekonomiċi. Meta aħna analizzaw dan id-dokument, naraw li hemm mitt paġna li janalizzaw punti varji ekonomiċi u żewġ paġni li jisu il-politika tal impiegi u politika soċjali u jider li qabel 2014 mhux se jkun hemm bidla f'din l-istruttura, jiġifieri 25 miljun persuna qiegħda 40% ta' żgħażagħ f'pajjiżi da hemm referenza żgħira biss għalihom dan mhumiex qegħdin jingħataw l-impenn li ħaqhom l-aspetti makroekonomiċi qed jingħata u l-priorità. U allura irridu naraw se jiġri minħabba deficit tal-pajjiżi għandna ħafna dokumenti Green Books fuq dan is-suġġett iżda xejn ma jirreferi għal persuni li ilhom qiegħda u għażżażaħ qiegħda u allura qegħdin nimxu lilin mill-essenza tal-Unjoni Ewropea. Qed immorru lura nimxu lejn ħsieb għabbażi tal-idea illi jekk l-ekonomija hija tajba kulħadd huwa kuntent. Iżda l-affarijiet mhux hekk. Irridu nittrattaw il-kwistjonijiet kollha ma rridux nassumu illi ġala darba aħna nikkontrollaw id-deficit aħna nkunu qegħdin ngħixu f'dinja perfetta. Jiena m'iniex konvint b'dana kollu, jiena ma naħsibx li dan huwa l-mezz li bih nistgħu nagħmlu avvanz tlet snin wara l-imbdiet il-kriżi m'għandniex nibqgħu nintennu l-istess affarijiet u nippreżentaw l-istess analiżi ta' kull sena. Malajr malajr naqbel ma' s-Senjura Cornelson u dak li hija kidbet jiena jidirli li rridu naħdmu fl-imkien fuq dan il-punt, irridu impenji b'saħħithom, impenji koraġġużi Ovvjament irdu nżommu mal-miri tal-istrateġija 2020 meta niġu għall-impjegi taż-żaża. Mhux biss green books, green papers u green papers u seminars. Irridu niżguraw illi dawn il-punti huma fuq l-aġenda m'għandniex proposta waħda leġislattiva għas-snin li ġejjin fuq l-aġenda tal-Kummissjoni mhux biss iridu niksbu progress, iżda lanqas ma rridu morru lura mill-progress li wettaqna sissa u hemm żewġ punti li li ħasbuni ħafna. Mhix ħaġa tajba illi l-istituzzjonijiet jgħidu l-istati membri x'kuntratti ta' xogħol, il-kuntratti ta' xogħol kif għandhom ikunu. Hemm problema wkoll għalix il-kontratti għamluwa eh, faċli ħafna għal kumpaniji li keċċu l-impiegati tagħhom minar ma jkun hemm xi eh, networks ta' sigurta għal dawn l-istess impiegati. U allura Daffertu ma diffiċli ħafna qegħdin nitkellmu dwar t eh, tneħħija ta' dawn il-temijiet kollettivi għaliex xi ħadd xi burokratiku fi Brussell jaħseb li hekk għandna meċu. U allura noqdu attenti ħafna fuq kwistjoni ta' sussidjarità kif ukoll dwar dawk ta' dialogu soċjali. Hawnhekk, iċ-ċittadini tassew iridu jinsemgħu. L-ħarnet, xtaqt nesprimi fema Apart il-qat, għanna u kol problemi li joltu l-żaza direttament ma nistawx sempliċement nidifikaw il-marda umbat ma natux rimedju, rridu nieħdu il-miżuri adattati, rridu direttiva li tiżgura li iż-żazax ma jispiċċawx umbat eh, bla xogħol aktar minn tliet xhur, ikollhom xi tip ta' garanzija dawn. Ikonna sistema sabiex niżguraw illi ikun hemm opportunitajiet għaż-żazax biex huma jitalmu mill-postijiet tax-xogħol Emma fert li nistgħu nagħmlu iżda m'għandniex proposti konkreti qegħdin nismaw biss kliem. Naħseb illi kien hemm xi punti li nista' naqbel magħhom li ma koerenti iżda issa wasal il-waqt illi nimxu mill-kliem għal fatti. U bekk m'għandniex imbagħad nittilfu minħabba il-ħsibijiet ta' austerita u ta' tnaqis li dejjem qegħdin nisimgħu dwarhom. Is-Sinjura Figueiredo. Obrigada. Nós temos num tema. Grazzi. Aħna qegħdin nittrattaw suġġett pjuttost sensittiv u allura ma rridx intenni dak li qalu diġà kollegi. Iżda, jiena xtaqt nitratta żewġ punti li ta' somma essenzjali. Disposizjonijiet li jittieħdu f'kuntest ekonomiku mod partikolari f'pajjiżi illi huma mill mill-kriżi qegħdin iħarxu l-kondizzjonijiet soċjali. U allura aħna nistgħu nagħtu rakkomandazzjoni lill-Kummissjoni sabiex tagħti attenzjoni speċjali lil dawn il-kwistjonijiet partikolari. ma jidirlix illi iżda din il-ħaġa qed issir. Hawnhekk qegħdin naraw sensiela ta' miri linji gwida illi fil-fatt jinsew il-nuqqas ta' bilanċ fejn jitlu l-elementi soċjali, l-qat, il-diskriminazzjoni. Għaliex qegħdin naraw miljuni u miljuni ta' zazah, persuni, nisa, anzjani, pensjonanti, nis edha. Dawn edin narawhom f'ħafna stati membri tal-Unjoni Ewropea. U mod partikolari fis-stati membri illi għandhom ukoll appoġġ finanzjarju dawk illi għandhom programmi ta' austerità illi qegħdin iħarxu s-sitwazzjoni soċjali kif ukoll dik ekonomika ta' dawn il-pajjiżi. U allura jiena inħoss illi hawnhekk dan huwa punt fundamentali illi tassew irridu nittrattaw bħalissa iżda minflok il-Kummissjoni mhijiex qed taqlek. Għaliex? Jeħtieġ illi ma nistawx inkomplu nofru skadenzi għal dawk li għandhom xjaqsmu eh, rispett għal patta stabilità u tkabbir kif isir mal-Portugal u l-Greċja għaliex eh, dawn eh, qegħdin jwaslu għal katastrofi soċjali kif ukoll għal katastrofi ekonomiku. Eja nqisu wkoll il-pagi tal-persuni kemm huma jistgħu jgħixu bil-flus li jaqalaw. jaqalgħu għaliex ovvjament qegħdin ukoll naraw illi hemm reċessjoni ekonomika. U l-GDP ukoll qiegħda dejjem tonqos. Issa, probabbilment fil-Portugal se jkun hemm tnaqqis tal-GDP iktar minn tlieta fil-mija u iktar fil-Greċja u allura naraw se jiġri fi Spanja, fl-Irlanda u pajjiżi oħra. ma jidirlix illi il-Kommissjoni edha tagħti tweġibiet għal problema tal tqad anzi, is-soluzzjonijiet li qed toffri se jħarxu il-qat. Dan jwassalni għal punt ieħor l-età tal-pensjoni li dejjem edha titla din l-età. U anki l-impjegi għazzazax Nafu illi għanna 40% ta' għad fost iż-żaza f'ħafna stati membru, nafu li din, din dan il-perċentwal xaktar se jitla. U tagħna minħabba il-proposti li għedja trissa il-Kommissjoni stess. Għaliex m'għandniex qegħdin noħolqu alternativi u lanqas ma qegħdin nikkonsidraw il-konsekwenzi ta' dawn is-soluzzjonijiet biex bekk inwetqu il-bidliet illi tassew għanna bżon fejn tidħol eh, jitlu dawn it-tipi ta' tal-linja ta' politika. Mod partikolari, eh, servizzi pubbliċi essenzjali, it-tnaqis dan is-settur iwassal għal faqar, ġifiri l-access għal servizzi ta' saħħa, edukazzjoni, kif ukoll assistenza soċjali, dan għaddejjem ovvjament se jkun iktar u iktar diffiċli bħala aċċess. U dawn is-soluzzjonijiet kollha se jħarxu l-istat ta' faqar. Qegħdin ninsew l-istrateġija Ewropea tal-2020 il-proposti dik l-istrateġija diġà kienu minimalisti issa jekk aħna ninsew dawn l-istess proposti, jina ma nafx fej se naslu. Allura nemmen illi fil-kumitat tagħna jeħtieġ minflok nibatu messaġġ b'saħħtu lill-Kummissjoni Ewropea u ngħidu li ma nistgħux nibqgħu serin hekk. Tassew jeħtieġ li jkollna bidla fid-direzzjoni tagħna, bidla serja fuq it-tipi ta' proposti illi jiġu ppreżentati u kif qalet l-ervoli serkaxa, mux bizzejiet li konna zewċ paġni biss fuq is sitwazzjoni tal impiegi fl-Ewropa għaliex stajna allura semmejna sentenza wis biss illi il-qatt se jibqa' kif inhu jew imur għall-ar għaliex eh, qed nofru soluzzjonijiet hawnhekk soluzzjonijiet eh, politiċi biex niġġieldu dan il-fatt. Grazzi. Thank you. Um, yes, before I bring uh, Mr. Iva, issa qabel ma nkomplu nixtieq ngħid fil-qosor ħafna jiena naqbel ma' Sinjura Cornelsen huma l-kollega li tkellem. Importanti ħafna illi aħna nqisu l-opinjonijiet tal-Parlament Ewropew. Issa nixtieq li nadilek ħalli inti taqsi tqassar tiġbor il-punti ewlenin minħabba li għandna l-aġenda dettaljata ħafna. Iva, inti tlabni sabiex nitkellem kemm jista' jkun fil-qosor u ħana nipprova nagħmel hekk. Nixtieq ningrazzjakom tar-reazzjonijiet u tal-impenn li qed turu aħna nixtieq niskurawkom lill kummissjoni kollha mhux biss id-DG ta' responsabbli suq tax-xogħol jew kellha kummissarju wieħed hija tirrappreżenta din l-idea iżda kulħadd qiegħed jgħid li aħna rridu nassiguraw li ċittadini li aħna fil-fatt irridu naraw li l-aspetti ekonomiċi kollha jridu jimxu id-fit u dan ma jistax ikun rifless biss fi ftit paġni ta' dokumentu jiena naħseb li l-ispirtu huwa dan iżda apparti minn dawn ir-rwolijiet inklusivi aħna rridu niżguraw ukoll li għandna tkabbir sostenibbli u għaqli u naħseb li diskussjoni kollha hija dwar dan li jiġifieri li mingħajr ma jkollna tkabbir sostenibbli ma jistax ikollna tkabbir inklusiv u naħseb li din hija xi ħaġa importanti li għandna ngħidu. Issa dwar il-kwistjoni ta' riforma jiena naħseb li din mhijiex biss invenzjoni ta' xi ftit mill-burokratiċi, fl-aħħar mill-aħħar il riformi qed ikunu deċiżi fuq livell tal-parlamenti nazzjonali. U l-mod ta' kif huma mfasslin il-parlamenti waħna qegħdin nippjanaw li jkollna dan is-semestru Ewropew, iżda wara is-semestru Ewropew aħna jkollna wkoll is-semestru nazzjonali u dak li jkun prodott fil-istrateġija għandu jkun diskuss mal-istati membri bad dan għandu jwassal għal diskussjoni fil-Parlament Ewropew. U bekk aħna nippruvaw naslu għal konklużjonijiet tal budget nazzjonali. E, u aħna maħniex għaddin nipruvaw niddettaw minna ta' Brussel dan is-setup sabiex bekk aħna u daqsxejn nispiraw l-istati membri għalli bekk aħna huma jkollhom ukoll rwol importanti f'dan kollu. Aħna nixtiequ illi ngħinu fejn nistgħu. U ħaġa li hija importanti għalina huwa l fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta' Koezjoni. U b'mod partikolari l fond Soċjali jiena nixtieq li nkunu realistiċi. li programmar ta' dan il-fond huwa fidejn l-Istati Membri dan huwa eh, naturalment importanti s sussidjarjetà aħna kkoperaw iżda aħna naħsbu wkoll il programm tal-Istati Membri huwa fil-kuntest tal-arranġamenti li aħna għamilna fil-kuntest tal-Fond Soċjali Ewropew aħna offrejna illi nassistu l-Istati Membri fil-programmar bil-ġdid jekk ikun hemm bżonn iżda jekk aħna ikollna l-impressjoni li aħna nistgħu nużaw aħjar il-fondi li għandna bħalissa. Aħna nistgħu ngħidu li bħalissa fis-sena 2011 terz biss tal- flus li huma dispożizzjoni ntużaw mill-Fond Soċjali Ewropew. Ġifri għas-sena dila għandna żewġ terzi minn ta' din is-sena li huma disponibbli għas-sena dieħla wkoll aħna nistgħu nifukaw fuq il-prijoritajiet u nifukaw pereżempju fuq iż-żgħażagħ u iż-żgħażagħ li huma qiegħda jiena naħseb li hemm bżonn li nerġgħu nipprogrammaw mill-ġdid jekk dan huwa meħtieġ u aħna fil-kontrarju naħseb illi fil-fatt hemm bżonn li ngħidu iktar minn dan. Naturalment aħna ħa noħorġu b'inizjattivi wkoll fuq iż-żgħażagħ dwar iż-żgħażagħ u nisqu mal-istati membri li għandhom jużaw u jesplojtaw bl-aħjar mod il-Fond Soċjali Ewropew aħna noħorġu pakkett u kol dwar il-qat, dwar il-problema tal-qat li ħaj ħajfoka fuq eh, dawk li jom li l edha għal-tur ta' żmien partikolari u nġildu kontra l-problema tal-qat in ġenerali. Aħna nistennaw bil-ħarqa li konna dibattitu dwar dan il-qoddim. Grazzi. Grazzi ħafna u nirgrazzja kol tal izammejt Fil-qosor Jina xtieq ngħid illi l-iskadenza tal-emendi huwa l-20 ta' Diċembru kif diġà intqal. Aħna ħajkonna laqa li ħatkun bl-Inglis biss, fortunatament naf li di ħatkun problema l-ċertu nis iżda. Jekk m'hemmx oġġezzjonijiet jiena nixtieq nipproponi l-Kumitat ta' tax-xogħol skont ir-regoli ta' proċedura numru 46 illi din proposta tista' tkun approvata mill-Kumitat mingħajr emendi naħseb li Sinjura Cornelsen diġà qablet iżda nixtieq insaqsijek kulħadd jaqbirx minħabba li ma tanċanna ħina dispożizzjoni tagħna minħabba li aħna rridu nħejju ruħna tajjeb għal kunsil tar-rebbija ġifieri jekk m'hemmx oġġezzjonijiet tal dan li għaddi kemm proponejt, nixtieq li nerġa' mmur lura għar-rapport ta' qabel nixtieq ringrazzja ħafna Sur Michel tal-li kien hawnhekk fosta. Grazzi għal boħra. Go back to Mr. Um, ma nissa nistgħu mmur lura għar rapport ta' Sur Dirdins dwar il-konvenzjoni dwar il pjattaforma Ewropea kontra l-faqar u l eskussjoni soċjali u dan huwa rapporti li kien adottat fil-5 ta' Ottubru fil-fatt. U kien diskuss ukoll fil-plenarja fil-15 ta' Novembru għandna rapport qasir dwar dan is-suġġett. Grazzi ħafna, Signora President. Nixtieq nirringrazzjak tal-li titin l-opportunità li nitkellem u tal-li titin l-opportunità li nitkellem daqsxejn dwar dan il-punt. Mnix ħandum nitkellem dwar dan il-punt naf li hemm ħafna ħafna affarijiet li għandna diskutu fuq l-aġenda u dwar l-implementazzjoni ta' l-ewwel laqgħa li kienet fi 17 u 18 ta' Ottubru. Aħna nistgħu ngħidu li fil-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-inizjattiva flagship li aħna kellna sabiex aħna inneħħu kważi 20 miljun persuna minn stadju ta' faqar aħna għandna bosta pjanijiet li huma involuti mal ġlieda kontra l-faqar. Issa din il laqgħa nafu illi seħħet diġà u minħabba illi saret matul il-presidenza Pollakka kien jagħmel sens li din il-laqgħa ssir il-Polonja. U id-data kienet data tajba wkoll kol, 17 ottubru kienet data ideali li kienet il-ġurnata internazzjonali dedikata għal ġlida kontra l-faqar. Kien hemm tliet rappreżentanti min-naħa ta' dan il kumitat is sinjura Lambert, is-Sinjura Tunan u jiena konna preżenti għal din il laqgħa u naħseb illi aħna nistgħu ngħidu li konna kuntenti bil-mod ta' kif mexa l-avveniment u anke l-inizjattiva kollha kemm Il-konvenzjoni hija maħsuba li tkun strument għal din il-pjattaforma li għandha bosta rwoli differenti li għandha tissodisfa l-iskambju tal- prattika tajba dan wieħed mill-rwol importanti, iżda importanti wkoll li jkollna rwol fil-kontroll tal-progress li qed isir fl-istati membri differenti. Huwa importanti illi aħna wkoll nippromovu l politika barranija li bekk aħna nipprovaw inkomplu niġibdu kontra l-faqar u nħarsu lejn livelli differenti ta' tmexxija u governance li huma involuti kif ukoll il-parteċipazzjoni ta' bosta organizzazzjonijiet. Jiena naħseb illi dawk li qed jesperjenzaw problema tal-faqar Nasib tistgħu tiftakru meta aħna konna din organizzaw ix-xogħol tagħna fiħdan dan il-kumitat aħna konna sħaqna fuq il-fatt dwar kemm huwa importanti li dan ir-rapport għandu jkun diskuss ukoll fil-kumitat qabel ma tis ma ma jkollna l-iskadenza tal-implementazzjoni ta' din l-inizjattiva jiena naħseb li kien importanti ħafna li aħna jkollna diskussjoni dwar dan u l-abbozz tar rapport kien adottat b'approċċ simili ħafna għal dak li kien adotta tawwek fil-fatt. Xċara matul dawk il-jumejn kien hemm laqat plenarji dwar kif aħna nistgħu nilqu il-dan il-għan fil-istati membri differenti u il-Kummissjoni u koll prezentat bosta linji gwida li kienu analizzati, minn xan għon tol fil-dettal, ma bal ma nix bżijat ħin, nista apparti minn dawn li laqat plenari, kienem bosta workshops differenti, fejn aħna analizzajna suġġetti differenti, per eżempju il-faqar li affetwa it-tfal, il-faqar li għaffetwa z-zaza, mod speċifiku ġviri aħna kellna bosta workshops u kal anka dwar l-impenni li aħna rridu nżomu magħhom l-ekonomija, soċjali u jiena kont iċ-ċer tal-workshop fuq dwar l-ekonomija soċjali. Matul it-tieni jum kellna l-opportunità li wieħed jista' jitgħallem dwar ċertu proġetti li qed ikunu implementati u l-konklużjonijiet li kienu wkoll milħuqa min-naħa tas-sur Andor, Kummissarju Andor u l-Ministru Pallak. Jiena fakkarthom ukoll dwar il-punti prinċipali tar-rapport tagħna. U jiena nixtieq ngħid ukoll li jiena kont kuntent ukoll illi rajt kemm intlaqgħu b'mod pożittiv ir-rakkomandazzjonijiet tagħna. Jien mhux qed nitkellem biss fuq l-organizzazzjonijiet li attendew, qiegħed nitkellem ukoll u nirreferi għall kummissarju li meta kien qiegħed jitkellem dwar il-konklużjonijiet li aħna rnexxina ehm, nilħu semma numru ta' inizjattivi u numru ta' pjanijiet li jimxu fl-istess direzzjoni. Iżda naturalment aħna ma għandniex bizzejiet impenn u ma għandniex ideja eżattament ta' kif dawn l-affarijiet ħaj fil-prattika. Però jiena naħseb illi dan l-avveniment illi jinvolvi 400 parteċipant differenti minn partijiet interessati differenti, minn organizzazzjonijiet differenti, stati membri tal-Unjoni Ewropea, kif ukoll kien hemm parteċipanti minn 38 stat ieħor apparti l-istati membri tal-Unjoni Ewropea. Ġifi importanti li forsi nerġgħu intennu dwar dawn il-prioritajiet, ma nasibx illum għandna biżejjed ħin sabiex niddiskutu l-punti kollha li kien hemm fuq l-aġenda, però forsi darba li jmiss jista' jkollna laqa illi iddum iktar minn nofs tanar ħalli bekk aħna nistgħu nisqu iktar fuq eh, l-importanza tal-perspettiva tan-nies li qed jesperjenzaw il-faqar jiena naħseb li nistgħu nitkellmu iktar dwar dan, jiena nixtieq nisaq ukoll fuq l-importanza tal-avvenimenti illi ġejjin. Jiena naħseb illi matulhom aħna ħajkollna l-opportunità li aħna nqisu l-azzjonijiet illi seħħu sissa sabiex nippruvaw nilqu l-anijiet ħalli bekk aħna nippruvaw naqs kemm jista' jkun il-faqar fl-Unjoni Ewropea. Dan huwa kuntest eh, differenti ħafna minn minn dak li aħna konna t-nasbu kif tafu l-koll. U dan jimwassal li lura wkoll jerġa' joħodni lura d diskussjoni li aħna kellna qabel ġifieri dwar il-politika tal-gvernijiet nazzjonali li huwa importanti li aħna nfukaw ħafna fuq il-ħtiġijiet taċ ċittadini u fuq eh, il-kura fuq il livell nazzjonali. Grazzi ħafna Ivan, ringrazzjak tal-li ġejt għek u nringrazzjak ukoll eh, ħafna għax-xogħol li inti għamilt fuq ir-rapport dwar l-esklużjoni soċjali u l-faqar jiena naħseb li dak kien rapport tajjeb ħafna u nittama li kon iktar rapporti bħal dan fil-ġejjini u li aħna ma narawx illi fil-fatt dan ħajkun punt li ħajinżam fuq l-aġenda aħna nixtiequ li dan ikun punt li jinsam fuq l agenda politika għas-snin ġejjin. Tajjeb, issa nistgħu ngħaddu għal punt li jmiss li huwa il dibattitu konġunt dwar il-budget. Kellna id-discharge u għanna sitt punti f'dan il-kuntest dwar dan is-suġġett u nixtieq ngħaddi l-ewwel għas-sur Hardy u mbagħad minn qorti tal-awditurju mbagħad is-sur Cardi. Nibdew bis-sur Hardy minn naħa tal-qorti tal-awditurji. Grazzi ħafna Sinjura Presidenza biex nintroduċi daqsxejn li l-nifsi jiena jisimni Richard Hardy, Head of Unit responsabbli għall-audit finanzjarju u l-qasam tal-budget. Jekk joġbok tista' tressa il-mikrofonu aktar viċin ħal eksa biex nisimgħu kaħjar. Jiena Richard Hardy, responsabbli għal l-auditjar finanzjarju fil-qasam tal- fil-qorti tal-awdituri. U jiena għandi kollega wkoll li huwa responsabbli iktar għal aġenziji Nixtieq illi ngħid illi kuntent ħafna li nista' nippreżenta fil-kuntest tad-discharge riżultati tal-awditjar finanzjarju li sar matul is-sena 2010 illi huwa kopert mill-kapitlu 4 tal-rapporti li għandna bħalissa s-sena 2010 u dwar il-grupp ta' politika tal-enerġija, trasport u komunikazzjoni. Matul is-sena 2010 l-infiq kien madwar 41 biljun euro ġifieri terz tal- budget totali. Iktar minn 30 biljun dan kien dedikat għal politika reġjonali. Xogħol u eh, affarijiet reġjonali kien 7.5 biljun euro, ġbir 18% tal-infiq minn dan il-grupp ta' politika u għal Fond Soċjali Ewropew dan jikorrespondi għal 94% tal-infiq. U s-6% li fadal dawn kienu dedikati għal miżuri illi mhumiex daqshekk ikkonċernati max-xogħol bħal dialogu soċjali, l-inizjattiva Juris, kif ukoll ix-xogħol solidarjetà, miżuri favur l-ugwaljanza bejn is-sessi u bosta programmi oħrajn, programm tal-aġġustament finanzjarju globali u anke l-aċċess il-finanzjament għal dawk il-pajjiżi li huma kandidati għal sħubija fl-Unjoni Ewropea ġifri matul is-sena 2010 f'dan il-grupp ta' politika l-qorti tal-awdituri fil-fatt ħadet sample ta' 243 il-ħlas illi sar min-naħa tal-Kummissjoni aħna analizzajna wkoll l-operazzjoni ta' sistemi ta' kontroll ta' ġestjoni dwar il-fond reġjonali u fond soċjali fin-naħa fuq il-livell tal-Istati membri u aħna analizzajna wkoll il-rapporti ta' attivitajiet fuq bażi annwali u kuntatjajna wkoll moħdemna ma' DG Direttura Ġenerali dwar ix-xogħol u aħna fil-fatt anke f'dak li għandu x'jaqsam l-awditjar ġenerali aħna naħsbu li 49% tal-ħlas fil-fatt kienu eh, kien hemm xi żbalji fihom u l-ikbar rata ta' żbalji kienet 7.7 fil-mija. Din hija xi ftit iktar miċ-ċifra li aħna kellna sena ta' qabel sena 2009 u dan ifisser il-koeżjoni hija l-iktar eh, qasam fejn jista' jkun hemm żbalji fit-qassim u l-infiq tal-Baġit Ewropew. Jiena nixtieq illi nitkellem dwar daqsxejn ta' differenzi dwar dan, iktar minn nofs il-243 ħlas li aħna analizzajna kienu dwar kienu marbuta mal-fond reġjonali. Aħna analizzajna 60 eh, transazzjonijiet fil-kontest tal-Fond Soċjali Ewropew ġifieri aħna analizzajna 60 ħlas għal 60 proġett illi imexxu 10 programmi ta' 10 programmi. Aħna wkoll eh, fil-fatt isna il-miżuri l-oħrajn. Tnejn minnhom kienu għal fond aġġustament, wieħed kien għal eh, Labor Office Internazzjonali u kien hemm ħlas ieħor għal kampanja ta' pubbliċità fuq livell Ewropew dwar il kontroll kontra l-faqar diskussjoni soċjali. Issa dwar il-Fond Soċjali Ewropew aħna nafu li 18 minn 18 minn dawn il-proġetti kien hemm żbalji fihom, 11 minnhom aħna kellna osservazzjonijiet li kienu kwant li jistajna nikwantifikawhom fil-fatt iżda l-bqija l-iżbalji ma tantx kienu daqshekk kbar. L-iżbalji li kienu rrappurtati kienu marbuta ma' kwistjonijiet ta' non-compliance dwar il-kontroll min-naħa ta' l-autoritajiet ta' kontroll u din m'għandix daqshekk effett eh, li nistgħu nikkwantifikaw fuq il-budget Ewropew. Il-żbalji li saru fil-kontest tal-ISF kienu minħabba spejjeż illi kienu mitluba illi ma kinux fil-kontest tal- l-regoli tal-eligibilta u anke dikjarazzjoni tal-ispejjeż illi forsi ma kinux verament meħtieġa għal proġetti ta' awditjar. Kien hemm bosta eżempji għal dawn il-proġetti tal-Fondi Soċjali Ewropew fir-rapport, dawn isibhom fir-rapport u dwar is-sitt eh, ħlasijiet oħrajn għal xogħol għal kwistjoni tax xogħol aħna rajna li dawn ma kinux Eh, skont il-liġi applikabbli u kien hemm bosta żbalji fihom ukoll. Aħna notajna wkoll fir-rapport annwali fil-kapitlu numru 4 li fil-fatt ksur kontra ir-regoli tax-xiri pubbliku huwa jikkorrispondi għal terz tal-izbalji f'dan il-qasam tal-politika u dan jikkorrispondi wkoll mal-fond reġjonali u l-affarijiet soċjali u x-xogħol ma tantx huwa daqshekk ikkonċernat minn din il-kwistjoni tal-iżbalji sabiex inqabblu mal-fond reġjonali fejn il-qorti identifikat 76 żball minn 243 proġetti li kien ittestjat, ġifiri 53% ta' dawn il-proġetti kif tilkom il-Fond Soċjali Ewropew mhux daqshekk affettwat. 18 minn 60 eh, proġett kien affettwat mill-iżbalji. Aħna konna din analizzaw ukoll il-sistemi eh, ta' kontroll fuq naħal tal-Istati Membri u ħarisna lejt minn awtoritajiet ta' awditjar f'sitt Stat Membri għal periodu ta' programmar mis sena 2007 sal sena 2013 u aħna kanna l-opportunità li nivverifikaw ukoll li il-sistemi ta' kontrol din jaħdmu tajjeb għalli bekk aħna nresqu ukoll opinjoni dwar l-awdizzjar l-Kummissjoni tlieta minn tmien awtoritajiet li aħna analizzajna dwar l-ISF aħna identifikajna li kien hemm ċertu djufijiet u ċertu żbalji dwar pereżempju checklist li ma kienx qed tkopri r-riski kollha u l-ispejjeż kollha iżda fuq livell ġenerali nistgħu ngħidu r-riżultati tal-analiżi tagħna kienet pjuttost sodisfaċenti u tlieta mit minn awtoritajiet ta' kontroll aħna qisnihom li kienu pjuttost effettivi fil-ħidma tagħhom. Il-qorti wkoll Rat eh, analizzat ukoll ix-xogħol min-naħa tal-Kummissjoni stess u aħna l-darbora konkludejna li l-Kummissjoni għal oħra għamlet reviżjoni sodisfaċenti. Fl-analiżi tagħna għall-rapport tal-attività annwali tas-sena 2010 għall gruppi ta' politika differenti f'dak li għandu x'aqsam DG xogħol, DG employment aħna rajna illi rapport ta' analiżi pjuttost tajba dwar il-livell ta' taħt ir responsabilità tad direttur ġenerali. Bħala riżultat ta' l-istqarija tagħna aħna minna ċertu rakkomandazzjonijiet lill kummissjoni prinċipalment konna qed nindirizzaw il-fond reġjonali u l-fond soċjali u l-ħlas li joħorġu taħt dawn iż-żewġ fondi aħna naħsbu li rridu nżidu iktar il compliance ma' l-ħtiġijiet li huma diġà stabbiliti li kollna aktar compliance u kollna mekkanizmi li diġa jeżistu anke fil-kontest tal-programm il-ġdid ta' programmar għal perjodu l-ġdid li aħna għanna nippruvaw nidentifikaw il-possibiltajiet sabiex ikon aktar semplifikazzjoni fil-kuntest tal-liġi eh, tal-liġibilità. Jekk tippermettu li ngħid xi ħaġa wkoll dwar l-implementazzjoni budġetarja li fil-fatt hija koperta fl-ewwel kapitlu tar-rapport annwali tal-Qorti tal-Awdituri, aħna nistgħu naraw li l-osservazzjonijiet prinċipali li l-Qorti resqet fis-sena 2010 kien li DG xogħol qed jiddedika 1.4 biljun euro f'dak li għandu x'jaqsam il-finalizzazzjoni ta' ċertu proġetti għal perjodu tas sena eh, bejn is-sena 2000 u 2006 u matul is-sena 2010 il-Fond Soċjali Ewropew kellu drittijiet ta' implementazzjoni ta' 88%. U dan huwa marbut parzjalment ma' politika iktar stretta ta' Ta'dan id-DG u anka bil-mod ta' kif aħna għandna bżonn ninsa biex nikkonkludu l-proġetti tagħna u aħna sħaqna fuq il-fatt li f'dan il-kuntest l-implementazzjoni ta' 88% mhijiex daqshekk meħtieġa li aħna għandna narawha purament bħala fenomenu negattiv. Fl-aħħar net jiena naħseb illi rajna li kien hemm signifikanti sinifikanti f'dak li għandu xaqsam l-impenni budġetarji għal perjodu 2007-2013 fil-kuntest tal-politika ta' koeżjoni għal darboħra din mhijiex ħaġa illi aħna stennejnija daqshekk bħala fenomenu minħabba li stadju tal-ċiklu ta' programmar illi kif qal is-sur iktar kmieni aħna qegħdin referu għal l-implementazzjoni li għadha d-dejja li hija meħtieġa f'dan il-programm, f'dan il-perjodu ta' programmar. Grazzi ħafna. Sur Kantos minn Kummissjoni Ewropea. Kjosbor Sur Kantos. Grazzi, Signora President. Jina Sur Kantos, mill-direttur ta' DG Employment Nixtieq nibda billi nirringrazzja lill qorti tal-Awdituri għall kooperazzjoni sfiqa li kellna l-approċċ li wrow għal kawditjar tal-2010 u anke għal rappreżentazzjoni li għamel fir rigward ir-regoli tal-qorti anke fir rigward l-implementazzjoni u l-analiżi tal-rata ta' żball u fukaw l-aktar speċjalment fuq DG Employment. Fi rigward implementazzjoni tal-budget, l-Qorti tal-Awdituri semmaw ir-rwol tagħna fl-2010 u Digi Employment implementa bażikament 100% tal-impenji tagħhom għal sena tagħna, jiġifieri 11.3 biljun euro bħala pagamenti l livell ta' implementazzjoni kien 88% għal total ta' 7.4 biljun euro. In-nuqqas ewlieni fir-rigward l-implementazzjoni għandu x'jaqsam mal-Fond Soċjali Ewropew minħabba l-konsegwenza tal-politika stretta li konna tnamlu diġa mill-2008 u dan wassal għal interruzzjonijiet u sospensjonijiet fej kun hemm nuqqasijiet fil-sistemi ta' kontroll fl-istati membri konċernati u dan rriżulta għal livell inqas ta' implementazzjoni fl-2010 u fl-2011 madanakollu kollu Naħseb l-importanti nsemmu l-situazzjoni eh, l-bnija ta' taħt fuq fejn aħna ridna nżidu l-pagamenti biex kunem 1.2 biljun euro għal trasferimenti tal-Digi Regi u Digi Agri biex bekk nkunu ta' suċċess għal dan it-trasferiment. Għalhekk innaqqas ta' implementazzjoni fl-2010 eh, għamilna tajjeb għalih fl-2011 u dan ħankomplu nżiduh permezz ta' trasferimenti minn Digi Regi u Digi Agri da kollu fuq l-implementazzjoni, mbagħad hemm xi ħaġa dwar l-IPA fejn il-livell ta' implementazzjoni kellu xieqsam ma' numru limitat ta' talbiet ta' pagamenti mill-pajjiżi kandidati bħala rwol ta' implementazzjoni iżda l-ammonti hawnhekk huma aktar u aktar baxxi kelmtejn dwar il-rizorsi tal-qorti tal-awdituri u anki l-rata ta' żball. Kif spjegat il-qorti, il-fokus fuq l-kapitlu 4 fuq il-politika ta' kozjoni kollha kemmi u qabel ir-rata ta' żball ta' 7.7% bħala koeżjoni 2010 għandha x'taqsam mal-fondi ġenerali kollha. Dan jinkludi mhux biss li jessef, iżda għandu x'jaqsam ma' 18% tal-applikazzjoni ta' pagamenti tal-2010, iżda anke l-fond reġjonali, l-fond ta' koezjoni u fondi oħrajn fuq l-enerġija u trasport. Għaldaqstant, il-Kummissjoni bħala parti mill-pakket fuq il-politika ta' koezjoni adottata f'Ottubru ta' din is-sena produċi dokument li jinsejħu il-dokument ta' ħidma tal-personal li kienet jananna rati mill-2006 l-awn u għaddaqstent analizzajna kemm tip ta' żbalji identifikati mill-qorti tal-awdituri iżda anki l-konċentrazzjoni ġeografika. Dan huwa rifless mod ċar fid-dokument li mill-2008 minħabba dawn l-interruzzjonijiet u sospensjonijiet applikati minn DG Employment il-kontribut mill-Fond Soċjali Ewropew għar-rata ta' żball identifikata mill-Qorti tal-Awdituri hija waħda limitata ħafna u din ix-xejra pożittiva komplet ukoll fl-2010. Għal daqstant, is-sem tagħna biex ngħidu hekk tal- rata ta' żball ġenerali tal-politika tal-implementazzjoni tal-politika kienet waħda limitata u għad kompli tkun hekk anke fl-2010. Fil-dokument ta' ħidma tal-personal referejt fir rigward ta' Ottubru bħala parti mill-pakket ukoll qiegħed jisħaq fuq konċentrazzjoni aktar ċara ta' din ir-rata ta' żball għal koeżjoni kollha kemmi f'seba OPs programm operazzjonali tal-IRDF. U minħabba dawn il-problemi aħna minn nazzjonijiet Emirati kemm bħala DG Reġo kif ukoll bħala DG Employment fejn aħna għandna programm pilota diġà fis-seħħ li qed jindirizza n-nuqqasijiet identifikati f'din il- skeda ta' ħin limita ta' ħafna tal-istati membri. Palma semmaw il-qorti tal-awdituri jina sħaqtu koll li l-lebda kwistjonijiet ta' xi Repubbliku ma ġew identifikati fl-implementazzjoni tal-ISF u fil-kwistjonijiet kollha marbuta mal-affarijiet budgetari li mu għandhom jaqsmu mal-ISF fir rigward il-DG Employment. Biex nagħlaq għandna aħna direzzajna rapporti speċifiċi ħafna minn rapporter minn dan il komitet fir rigward l-assistenza teknika, fir rigward ħafna programmi politiċi eh, pilota fil-programm ta' implementazzjoni għaddin din is-sena fir rigward l-implementazzjoni ta' ottijiet finanzjarji ta' implementazzjoni għal prinċipju ta' sussidjarjetà u anke fir rigward il-programm EURES. Din l-informazzjoni kollha ġiet ipprovduta bħala tweġiba għal mistoqsijiet li rċevejna minnaħa tar rapporter. Grazzi. Grazzi, issa ngħaddi l-kelma lis-sur Ori. Ikjożbok. Köszönöm a szót, elnök asszony. Azt kell mondanom, hogy igen szerencsés helyzetben vagyok. Grazzi, President. Nishtiq najt li jena soddisfatt mhux ħażin u nista nikkonferma dak li intqal fuq il-kwittanza tal-2010 u nista nikkonferma li kien hemm dialogu kostruttiv ħafna jena niltqajt ma' Sur Kantos u l-kollegi tiegħu u nista' ngħid il kulħadd illum li l-mistoqsijiet kollha tagħna ġew imwieġba. Irċevew tweġiba lihom. U kellna livell sodisfaċenti ta' dettall ukoll fit tweġibiet u nixtieq ngħid ukoll li fi snin imgħoddija kellna diskussjonijiet twal diskussjonijiet li kienu meħtieġa u dawn id-diskussjonijiet estensivi kienu dejjem meħtieġa qabel ma stajna niddeċidu fuq il-kwittanza. Iżda din is-sena jidher li l-affarijiet tiebu u mxew għall-aħjar fejn hemm problemi dawn il-problemi ġew indirizzati u l iżbalji għamilna tajjeb għalihom u għalhekk nista naqbel ma dak li ntqal mill-Qorti tal-Awdituri kif ukoll mill-Kummissjoni Ewropea. Jiena naħseb li tassow ksibna xi ħaġa tajba ħafna hawnhekk. Kien hemm titjib importanti f'dan il-qasam bħalma ntqal u xi ħaġa possibbli tassew hija li il-fond soċjali l-pagamenti marbuta tiegħu hemmhekk l-impenji żamejna magħhom, onorajnihom u jekk mhux sejr żball Naħseb li l-livell fir rigward il-pagamenti huwa 97% u għalhekk naħseb li għamilna qabża kbira il qoddim 7.7% hija titjib ukoll fuq is-snin ta' qabel. Għad il raġuni jina naħseb li b'dak jandu xaqsam l-ewwel waħda forsi tinstema li huwa ammont daqsxejn kbir iżda aħna u qegħdin nitkellmu wkoll fuq tendenza li dejjem sejra l-aħjar fil-fatt. U fir-rigward ta' dan il-punt aħna rridu naraw ukoll li l-Kummissjoni Ewropea għamlet dak kollha li setet sabiex tnaqqas din il-kwota u r-rata ta' żbalji li isiru vera naħsbu li ħaġa pożittiva li għamlu dak kollu li setgħu sabiex itejbu is-sitwazzjoni jinformaw aħjar lill istati membri eżattament x'inhuma r-regoli ħallibek l-awtoritajiet kollha li jużaw dawn il-fondi jkunu iktar informati ħallibek jagħmlu xogħol aħjar anke l-awtoritajiet ta' kontroll issa f'dak li għandu x'jaqsam id-Direttorat Ġenerali għax-xogħol responsabbli għax-xogħol ukoll qal li importanti illi jixtieq anzi li jkun hemm iktar kooperazzjoni mal-Olaf din il-kooperazzjoni tista' wkoll tkun ta' servizz għall-għanijiet tagħna ġifieri l-kwota tal-iżbar li tista' dejjem tonqos iktar dak li għandu x'aqsam il-ħlas fil-kuntest ta' dan qasam tal-politika. Aħna eh, diġà semmejna wkoll ir-rata tal-iżbalja l proġett individwali u jiena kelli wkoll tweġibiet tajbin ħafna għal mistoqsijiet li jiena saqsejt dwar dawn u jiena naħseb ukoll li rridu nappellaw nil kummissjoni illi kull pjan individwali li jkun hemm fil-kuntest tal-baġit għandu jkun analizzat. Jiena naħseb li huwa importanti ħafna li aħna għandna analizzaw għalfejn mhux kullat huwa attiv minħabba li aħna qegħdin nippruvaw naraw illi nagħmlu minn kollox ħalli l-obbligi kollha jridu jkunu rispettati. Jiena naħseb li fil-kuntest ta' dan il-qasam importanti ħafna li jkun hemm iktar parteċipazzjoni u impenn minnaħa tal-Kummissjoni Ewropea. Jiena naħseb li hemm bżonn li jkun hemm dawn il-valuri ta' referenza ċari ħafna speċjalment f'dak li għandu x'jaqsam il-fond tal-aġġustament tal-globalizzazzjoni. U jiena tal-opinjoni wkoll illi il-ħlas tekniku anke fuq dak il-livell aħna kellna tweġibiet tajbin, iżda għandna bżonn ukoll id-dejta li għandhom l-istati membri f'dan il-qasam għal din raġuni nixtiequ illi nitolbu lill-Kummissjoni ħalli tkompli tagħmel iktar ħidma ħalli nimxu qudiem f'dan il-qasam. Jien naħseb li fuq livell ġenerali l-rapporti huma pożittivi, huma qegħdin juru wkoll illi fil-fatt id-deċiżjonijiet li ttieħdu waslu għal frott U dalwaqt it-test konkret minna ħatijaj dal-waqt ħan ippreżentaħulkom u naturalment jiena lest illi dwiġeb bil-mistoqsijiet tagħkom jekk ikun hemm xi kollegi li jridu jresqu xi emendi grazzi. Yes, thank you. Grazzi ħafna jien ukoll naħseb li l-qorti tal-awdituri kellhom rati ta' żball li semmu kienu għolin Wis iżda naħseb li mixin fid-direzzjoni tajba kif semmet il komissjoni u naf li għatem lokal titib u naħseb li miexin fid-direzzjoni tajba. Biex intikom xi dati fuq dan l-emendi mir-rapporter ser ikunu bidbaw ta' traduzzjoni l-20 ta' Desembru, konsiderazzjoni tal-emendi 15 ta' Jannar, adozzjoni fil-Komitat Temp 13 ta' Frar, adozzjoni fil-Komitat tal kontrol tal-Budget 22 u 27 ta' Marzu u plenarju ta' plenarja ta' Mejju. Nixtieq nirringrazzja s-Sur Hardi għall-Orti tal-Awdituri u s-Sur Konsel fisem il-Kummissjoni Ewropea. Grazzi tal-kontribut tagħkom kien naħseb importanti ħafna. Issa nimxu għal punt li misfuq l-agenda li huwa il-punt numru 8 Yes, uh, yes, I on the right page already. <laughs> Uh, right, uh, I was already on the Diġa kont għada fuq il-podna tajba, zdat il-kom numru ħazin. Għad nitkelmu dwar s-servizzi ta' sigurta soċjali, l-emenda regolament għal eh, regolamenti differenti li jemmem semmija fuq l-agenda u anki regolament ta' implementazzjoni. Naddil kelma l-rapporter. Grazie President, kollegi, permettu li nintroduċi abbozz ta' rapport fuq il-koordinazzjoni ta' sistemi ta' sigurta soċjali biex nibda nixtieq ngħid li l-miri u l nin bażiċi ta' dawn l-emenda ta' regolamenti hija li niżguraw li ħaddiema jew dawk li jagħmlu migrazzjoni fih dan l-Unjoni Ewropea li jistgħu jkunu mhux biss ċittadini ta' stat membru jew inkella ċittadini ta' bla stat iżda anke refuġjati impjegati kif ukoll dawk li għatmu rasom dejjem huma koperti minn servizz ta' sigurtà soċjali. U dan jinkludi ovvjament l-obbligi dmirijiet u drittijiet. U rridu niżguraw li ma jkollhomx ħalsu kontributi bżewġ kontributi jew aktar fl-istess ħin ċertu stat membru u ieħor. Nafu li hemm ċertu ksur involut għandna każ partikolari qudiem il-Qorti Ewropea Ġustizzja u fl-istess ħin nistgħu naraw aġġornamenti paralleli ta' servizzi ta' sigurta soċjali f'stati membri differenti. Hemm bżonn li jkun hemm semplifikazzjoni, hemm bżonn li jkun hemm interpretazzjoni aħjar u tkun l-aċċess ikun aktar faċli biex kollox ikun konformi ma' xulxin. Bħala rapporterina nappoġġa l-isforzi ta' semplifikazzjoni massima u effiċjenza aħjar fil- l-emenda ta' regolament 883 tal-2004 u 987 tal-2009 li huma konformità mal-prinċipju ta' sussidjarjetà. Il-proposta li ġiet mibawta għandu x'taqsam ma' tliet kwistjonijiet. L-ewwel nett hija l parti importanti tal-attività, jiġifier il-kriteri ta' il-kriteri fejn xi ħadd ma jagħmilx parti ewlenija tal-attivitajiet fl-istat membru ta' residenza. It-tieni kwistjoni importanti għandha x'taqsam mal-kjarifika tal-terminu registered address tal-indirizz reġistrat jew inkella negozju reġistrat, speċjalment tal-personal li jaħdem fuq linja ta', ta titjiriet differenti. Għaliex ħafna drabi l-personal tiru minn post tal-liħor u rridu noqogħdu attenti meta daħlu dan il-kriterju biex nedeterminaw ir-residenza tagħhom u l-applikazzjoni għal servizzi soċjali tagħhom. Imbagħad tielet punt huwa l-ħaddiema li jaħdmu rashom impjegati vari jew inkella ħaddiema oħrajn ta' Frontier, per eżempju, fejn uh, hemm ħaddiema li jkunu jaħdmu fil-frontiera, meħħarajn oħrajn li jkunu ħadmu f'postijiet oħrajn, iżda mbagħad meta l lura fil-pajjiż ta' residenza tagħhom ma jkunx hemm sistema ta' sigurazzjoni u sistema ta' sigurtà soċjali. Hemm ħafna li differenti u rridu nindirizzawhom. Nixtieq nisħaq li l-mira tiegħi bħala rapporter hija li niżguraw li ikonna soluzzjoni ċara ta' dawn is-soluzzjonijiet kollha. Rridu nagħmlu negozjati mal-Kunsill Ewropew u rridu nilħqu rezoluzzjoni ta' suċċess għal dan kollu, ġifiri ftejn fl-ewwel qari bħalma jessotu jkun il-każ f'dan regolament. Nixtieq ngħidilkom li l-ġimgħa li għaddiet fl-ewwel ta' Deċembru il-Kunsill laħaq kunsens unanimu fuq approċċ ġenerali u nixtieq ngħidilkom ukoll li l-Kummissjoni matul il laqgħa tal-Kunsill skont l-informazzjoni li għandi qabel li ħajkun hemm reviżjoni ta' direttiva jew ta' regolament għal sentejn. Ġifri qablu li jkun hemm klawżola ta' reviżjoni għal sentejn u qalu li jkunu interessati f'diskussjoni usa. Dak bħala bidu u nixtieq ngħid ukoll li skont l-approċċ ġenerali tal-Kunsill u skont l-inizjattivi ta' stati membri individwali jiena lest nibat aktar emendi li jisu u koll il-rizultati differenti tan negozjati fiħdan il konsil Nishtiq nistieden u koll shadow reporters għallaqa nar l-10 ta' jannar wara nofsenar. Grazzi tal-attenzjoni. Uh, thank you. Uh, Grazzi, nishtiq nistieden xaħat mill-Presidenza Pollakka, għasab li għaw xaħat ta' unek, jek josbok, tishtiq titkellem, jek josbok. E, dziękuję bardzo e, Pani Przewodnicząca. Grazie ħafna, Signora President. Fisem il-Presidenza Pollakka nixtieq nikkonferma dak li jintqal huwa pjaċir tiegħi dak li jintqal mir-rapporter li nhar l-ewwel ta' Deċembru Aħna binna fuq l-approċ komuni tal-Kunsil fir rigward il-koordinazzjoni ta' sistemi ta' sigurta soċjali hemm l-emendi differenti għal l-2010 u kien hemm mozzjoni li ntbatet għal dokument 17-78 tal-Kunsill. U permettu li nżid ukoll li l-Presidenza Pollakka adottat bħala punta tluq tagħha ix-xogħol li diġà kienet għamlet il-Presidenza Ungeriża. U fl-ewwel nofs ta' din is-sena ħafna kontroversja kien lax taqsam mal-benefiċċji għal dawk li jaħdmu rashom u dawk li jkunu qiegħda. Għalhekk din hija xi ħaġa li indirizzajna b'mod partikolari. U bħala tweġiba għal kwistjonarji tagħna aħna ksibna aktar tarif dettaljat dwar il-ħidma ta' skemi ta' assigurazzjoni għal qiegħda skont l-informazzjoni li kellna aħna nexxinna nifformulaw proposta ta' kompromess. Aħna kuntenti li skont il-proposta li aħna batna fin-negozjati konna kapaċi nilqaw il-ħtiġijiet ta' ħafna stati membri u kuntenti li dan l-approċ ġenerali ħdimna fuq u qbilna dwaru. daqstant nittamaw ukoll li nistgħu neħu qbil mal-Parlament Ewropew fir-rigward dan id-dokument. U dan nkun nistgħu nagħmlu flow għal qari diġà. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna dak li qed u issa rappreżentant tal-Kummissjoni Ewropea Sur Tucker. Thank you, Chair. Grazzi, President, Kentejn fuq l-isfond tal-proposta tal-Kommissjoni. Din il-proposta titħares fil-qafas tal-emendi miscellani li huwa eżerċizzju li seħ anke taħt regolamenti ta' qabel 14.08.71 u regolament 5.74 tal-1972 fuq bażi annwali. Lan ta' din ta' dawn l-emendi regolari kien li nqisu t-tibdiliet tal-Istati membri fir-leġiżlazzjoni nazzjonali u anke fi żviluppi reċenti b'mod partikolari minħabba deċiżjonijiet jew ġudizzi tal-Qorti Ewropea Ġustizzja. Li huwa partikolari b'dawn il-proposti li għall ewwel darba issa għandna din it-tip ta' emendi mixellanji fir-rigward regolament il-ġdid. Għadda xi ħin xi żmien mill-adozzjoni ta' dawn iż-żewġ regolamenti, il-regolament bażiku u l-regolament implementazzjoni u għal daqstant kien hemm meħtieġa li nadattaw ċertu annessi taż-żewġ regolamenti sabiex bekk inkun nistgħu nqisu t-tibdiliet fir-regolamenti nazzjonali ta' ċertu stati membri. Barra minn hekk kien hemm meħtieġa wkoll niċċaraw ċertu kunċetti li ġew introdotti fir-regolamenti bażiċi sabiex bekk ikonna interpretazzjoni uniformi. U sabiex bekk naqsu xi distakki li kien hemm jew xi naqqasijiet li kien hemm f'dawn iż-żewġ regolamenti. Nixtieq nisħaq li dan huwa eżerċizzju ta' natura teknika li huwa eżerċizzju li diġà kien seħ bosta drabi fir-rigward regolamenti ta' qabel. Barra minn hekk dan Kingrazzi u koll xol tal-presidenza Pollakka li issa nexxina niksbu approċ ġenerali li huwa pass tajja fid-direzzjoni tajba biex bekk nilħu ftejn fuq din il-proposta. Very much and Mrs. Issa. Grazzi ħafna Sinjora Isajessa. Tospuħa joħtaja. Grazzi, President. Palma semma il-rapporter. Għawnek għedin referu għal bidliet tekniċi u għaw kol tratta żewġ kustjonijiet ewlenin l-ewwel net l indrizz reġistratu u definizzjoni ta' din il-ħaġa u bat kustjoni oħra dwar il-benefiċċji għal qat u l-esportazzjoni ta' dawn. Jekk persuna illi hija impjegata għal rasa u jew hija eh, u hija qiegħda u tibqa' tgħix fil-post fejn hija kienet taħdem u huwa disponibbli għas suq tax-xogħol, allura huwa naturali li din il-persuna tirċievi l-benefiċċju. Iżda jekk hija tmur f'post ieħor, tmur eh, f'pajjiż ieħor u allura rridu neżaminaw din il-kwistjoni f'aktar dettall fil-tema tiegħi huwa possibbli allura f'dak il-każ li l-persuna xorta waħda jkollha benefiċċji minn pajjiż fejn hi m'għadix eh, tgħix u ma m'għadix fil-suq tax-xogħol. Imbagħad minna nitlu faktar dettal fi kustonijiet l-oħra x'ma nix biżejt ħin, iżda jiena naħseb li nkunu nistgħu nbidlu ħafna minn dawn dettalji tekniċi u jiena nu pjaċir nara li nikkoperaw. Is-Sinjura Lambert Kjoġbok. Uh, thank you, President. Grazzi, President. Jiena wkoll nilqa deskrizzjoni ta' rapporter għax xogħol tiseħ. iseħħ. Iva, dan huwa tekniku, iżda l-aspett tekniku wkoll għandu riżultati personali għall-individwi u allura ħafna drabi naħseb jagħmel ħafna sens illi aħna nkunu eh, konna għarfin ta' teknikalikaltajiet dwar l-indirizz eh, reġistrat. Iva, din hija kwistjoni interessanti għal dan il-komitat għaliex ħafna drabi naraw illi dan huwa l-indirizz veru reġistrat u mhux sempliċement indirizz fejn sempliċement wieħed jieħu vantaġġ ta' ċertu benefiċċji minn stat membru ieħor. Allura Din hija kwistjoni brabta madana kollu hemm ċertu kumpaniji illi qegħdin jaraw fejn l-ispejjeż ta' sigurtà soċjali huma orħos milli dawk fil-pajjiż fejn huma attwalment jagħmlu n-negozju tagħhom. U għalek naħseb li għalek din il hija tant interessanti għalina, grazzi ħafna s sinjur sur Circus issa. Un minuto, signora Presidenta, para decir al poner. Xtaqt najt li rapporter dwar il-laqa tal-11 tax-xar wara żmena Konsil u Kummissjoni nafu illi dan huwa ftehim illi għandu l-appoġġ unanimu tal-Konsil lan għandu jkun illi naddottaw din il-koordinazzjoni fuq l-ewwel qari Aħna jidrinna li hija soluzzjoni tajba, kompromess tajjeb u tofri soluzzjoni, speċjalment għal kwistjoni tal-bażi eh, reġistrata ta' kompaniji tal-ajru u anki kondizjonijiet ta' xogħol għal ħaddiema u possibilità ta' evalwazzjoni biex naraw kif dana kollu qed jaħdem. U għallek naħseb li rridu ftejim tal-ewel qari mara kif jista' jkun. Kellim li miss? Mrs. Over.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 dan huwa importanti ħafna ċ-ċittadini tagħna. U allura irridu nikkonsidraw il-fatt illi il-ħelsin ta' ċaqli huwa tal-movement tal-ħelt taċ ċittadina tagħna hija xaġa importanti ħafna. Jekk aħna ma narawx dawn l-offerti ma implementati kif suppost allura nkunu qegħdin inċaħdu ċittadini tagħna mid-drittijiet tagħhom. Ma nistawx inwet u bidla fl-istati membri b'mod dirett dan irid isseħ fuq livell tal-Unjoni Ewropea. Mannix aħna inċedu il-vantaġġi tagħna ta' dawn il-servizzi ta' sigurtà soċjali. Eh, ik sluit Kelli ma li mis, grazie president. Jina għaxtaqt nappoġġa lil dawk kollha illi qalu li dawn il-mendi tekniċi se jkollhom riperkussjonijiet għal dawk ikkonċernati. L-għar President jiena nħoss illi tassew irridu naraw e, u nistudjaw l-emendi li tresqu preferenza għal dawn l-indirizzi. Lekkim sejħa letterbox addresses għaliex nafu illi għanna kumpaniji għanna u koll ekwipaġġ sħiħ ta' piloti reġistrati fi stat membru ieħor sempliċement għax is-sigurtà soċjali hija wisqalja fil-pajjiż tagħhom, allura rridu leġislazzjoni tajba hemmhekk dak li għandna bħalissa mhuwiex biżejjed. Punt ieħor li kawżali problemi hija l-aspett tal-kontribuzzjonijiet, dan huwa element li rridu nistudjaw ukoll. Punt ieħor dwar il-benefiċċji għal persuni edha jina jidirli li s-sitwazzjoni għandha tkun din li ġejja. Jekk inti ħdimt għal ħames snin jew aktar, ikun fej ikun, unbat mur lura għal pajjiż ieħor, inti xorta waħda għandek ikollok id-dritt għal benefiċċju għal meta inti tkun qiegħed fil-pajjiż fejn inti kont taħdem. Sinjuri, irridu wkoll nikkonsidraw eh, l-emendi u naħseb dawn il-kwistjoniet irridu nikkonsidrawhom mal-gruppi politiċi tagħna biex naraw jekk humiex id-direzzjonijiet li nixtiequ nimplementaw. Rapport ċejk Grazzi kollegi. Grazzi għal kontribuzzjoni ta'kom jina nemmen illi ebek identifikajna punti ewlenin li se nġidu dwarhom u aħna bekk fissirna l-interess ġenerali tagħna u interess komuni biex niżguraw illi ikunem hemm standards tekniċi li jkollhom mbagħad impatt fuq iċ-ċittadini tagħna fil-istati membri rispettivi. Irridu niżguraw illi din il-proposta tiġi adottata fl-ewwel qari Jiena nappoġġa dan il-ftejim u nitlob li intom tabboġġaħ dan il-ftejim sabiex nizguraw u naraw li nizguraw il-Kommissjoni il tirrevedi din il-proposta fi żmien sentejn. Grazzi ħafna issa id-dati. Skadenza l-emendi 11 ta' jannar f'nofsinhar, konsiderazzjoni tal-emendi fil-25-26 ta' jannar l-adozzjoni fil-Kumitat tal-Impjegi 29 ta' frar jew l-ewwel ta' Marzu fil-plenarja f'April. Bekk Eh, naddu għal votazzjonijiet, nittama li kullħat għandu il-karta tal votazzjoni tijaw, jekk ma tkomx jekk joġobkom arfuna biex bekk naraw li noddu l-vottakom u koll. Jekk intom tistaw taħlu l-karta tal votakom dak tkun eh, tajjeb, issa l-ewwel votazzjoni dwar il-governanza korporattiva. Thank you very much. Okay, right. Um, who, how many people haven't got their... Tajjeb, min foskom mandux il-karta la votazzjoni? Tajjeb, mela, naddu votazzjoni, l għal votazzjoni kifedna dwar il-rapport tas Sur Christensen għafas ta' governanza korporattiva għal kumpaniji Ewropej. Kompromess A favur, kontra, astensjonijiet taddi. Emenda 5 votazzjoni minn suma mitluba dak favur kontra astenzjonijiet. Naseb niverifikaw votazzjoni miftuħa dwar l-ewwel parti. Votazzjoni magħluqa. Sitta favur, 14 kontra tiġi adottata, tieni parti, dawk favur. Iva, 14 reġistrati 15 ma'kom. Tieni parti, dawk favur. Kontra? Astenzjonijiet. Ta' Um, amendment 6. Amenda 6. Amenda rali mir rapporteur points out that corporate governance framework is favor, kontra assenzioniet, taddi. Emenda 7 Favor, kontra assenzioniet, dik ta' emenda 8 favur kontra assenzioniet, taddi kompromess akka favur kontra astenzjonijiet taddi, emenda 10 favur kontra niverifikaw votazzjoni miftuħa dwar numru 10. Votazzjoni maluqa. 23 favur, 18 kontra din taddi. 11 favur kontra Astenzjoniet, Naħseb l-istess Nivverifikaw biex inkunu ċerti, votazzjoni miftuħa dwar numru 11. Votazzjoni maluqa. 22 favur 19 kontra din taddi. Numru 12 issa favur. Kontra. Niverifikaw. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. 23 favur ta' il-President 17 kontra. Kompromess M favur kontra assenzjonijiet taddi. Kompromess B favur kontra astenzjonijiet taddi. Kompromess D favur kontra astenzjonijiet taddi. Emenda orala, orali dwar 23 favur kontra astenzjonijiet niverifikaw votazzjoni miftuħa fuq 23. Votazzjoni maluqa. 22 favur, 19 kontra tajt il-President, taddi favur, kompromess E, favur kontra astensjonijiet taddi. Kompromess F favur kontra astensjonijiet niverifikaw kompromess F. Votazzjoni maluqa. 15 favor, 23 kontra din taqa. 28 dawk favur kontra nivverifikaw dwar 28 verifika miftuħa votazzjoni miftuħa votazzjoni malwa. 17 favur 21 kontra din taqa 29 dawk favur kontra astenzjonijiet naħseb l-istess iżda niverifikaw xorta waħda Mela votazzjoni miftuħa dwar 29. Il-votazzjoni maluqa. 20 favur 23 kontra din taqa. 30 tneħħija dawk favur kontra. Ħajkonna nifverifikaw dwar numru 30. Votazzjoni maluqa. 24 favor 19 kontra u din taddi. 31-32 jaqaw, 33 favur, kontra, astenzjonijiet di. 34 neħija dawk favur, kontra, astenzjonijiet ta'. kompromessijiet favur, kontra, astenzjonijiet tgħaddi. Kompromess i favur kontra astensjonijiet tgħaddi. Mela issa kompromess ke favur kontra astensjonijiet tgħaddi. 48 favur kontra astensjonijiet tgħaddi. Kompromess ċe favur kontra astensjonijiet tgħaddi. 50 favur kontra astenzjonijiet taddi 51 favur kontra astenzjonijiet din taqa kompromess L favur kontra astenzjonijiet taddi 57 favur kontra niftu il-votazzjoni dwar 57 votazzjoni miftuħa Votazzjoni maluqa. 23 favor, 19 kontra. U din taddi. 59 favur. Daw kontra. Astenzjonijiet din taqa. Emenda 60 favur. Kontra. Astenzjonijiet din taqa. 61 irtirata, 62 li jamenda lingwistika mus-sinifitwa dwar, 63 irtirata, 64 favur kontra. Astensjoniet ta' 65 favur. Verifika dwar 64. Veritazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. <coughs> 23 favur 19 kontra Ivan dek raġun, kelkom raġun grazzi u din taddi 65 favur. Daw kontra. As niverifikaw 65 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. 26 favur 17 kontra u din taddi 66 favur. Kontra verifika 66 verifika miftuħ votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. 20 favur, 23 kontra taqa. 67 favur kontra. Dawk favur mill ġdid dawk kontra. Assenzjonijiet, taddi, 68 favur kontra. Astenzjonijiet għaddi. Eh, l-emendi l ohra jaqaw għalix istentiqaf. Okay, right, uh, 69, 70 and 71, 4. Mela, 70 u 70 jaqaw, votazzjoni tal-axħar, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Mela, għanna 36 favor, mannix kontra, 6 assenzjoniet nifirħu l-Sur Christensen. Move to the next vote, which is... Melissa nistaw naddu għal-vot illi imes dwar sinjura dwar rapport ta' sinjura Lisa Ġakonsari dwar proposta ta' direttiva l parlament u l kunsill dwar kundizzjonijiet ta' dħul u residenza għal ċittadin ta' pajjiżi terza. 68 sa 72 mhumiex ammissibbli sa nixtieq ngħaddi għal vot fuq numru 7 li jishtiq ineħħi parti daw favur daw kontra sezzjonijiet din għaddiet. Naddu issa 73 illi ma dix tot lanka l-74 issa l-kompromess A dawk favur dawk kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 77 dawk favur dawk kontra astenzjonijiet ma taddix. Kompromess B dawk favur dawk kontra Aħjar niftaħ il-votazzjoni elettronika fuq il-kompromess B, kieġobkom. Vot issa magħluq. Għanna 21 favur, 22 kontra l-rona ta' d-dix. 670 dawk favur dawk kontra. Ħaniftaħ il-votazzjoni elettronika fuq l-emenda 78. Votazzjoni issa maluqa. 18 favur, 22 kontra, allura din ma tadix. 79, dawk favur. Dawk kontra. Għaldar boħra għandna l-istess ħaġa zda ħanerġa niftaħ il-votazzjoni. 79, votazzjoni miftuħa kieġobkom. votazzjoni issa magħluqa għandna 18 favur 25 kontra din ma taddix. Issa l-kompromess B wieħed dawk favur dawk kontra astenzjonijiet din għaddiet. Kompromess C dawk favur dawk kontra astenzjonijiet din għaddiet. Naddu issa 86 li kienet irtirata 87 dawk favur dawk kontra Ma tantx jiena ċerta ħjar nivvotaw b'mod elettroniku kif ġobkom dwar 87. Votazzjoni issa magħluqa 22 favur 17 kontra dina għaddiet, 88 din taqbel ma 87 dawk favur dawk kontra astenzjonijiet għaddiet kompromess de dawk favur dawk kontra astenzjonijiet għaddiet kompromess ka dawk favur dawk kontra astenzjonijiet għaddiet kompromess e dawk favur dawk kontra astenzjonijiet għaddiet 103 dawk favur dawk kontra astenzjonijiet din ma taddix kompromess F dawk favur daw kontra astenzjonijiet għaddiet. Issa ngħaddu numru 13 dak favur. Daw kontra. Dan mhuwiex ċar dak favur. Daw kontra. Ħajkolli niftaħ il-votazzjoni fuq numru 13, votazzjoni miftuħa kieġobkom. Votazzjoni s-samaluqa għanna 20 favur 23 kontra. Din ma taddix 110 issa dak favur. Daw kontra astenzjoni taddiet 14 dawk favur. Dawk kontra astenzjoni taddiet 15. Eh, Jekk tixtiequ nikkontrollaw numru 14 nista' però Ejja nivvotaw mela. Votazzjoni issa magħluqa fuq il-numru 14 26 favur 18 kontra din għaddiet, numru 15 dawk favur, dawk kontra astenzjonijiet dan huwa l-istess ammont allura din għaddiet 111 hija mhijiex ammissibbli 112 u 113 jixtiequ jneħħu parti dawk favur dawk kontra astenzjonijiet għaddiet. Numru 16 madix tot. L-ewwel parti u n-nattini parti wkoll. 114 taqa 115 issa dawk favur, dawk kontra. Din għal boħra mi ċar, dawk li huma favur 115, dawk li huma kontra. Astenzjanijiet ħajkolli niftaħ il-votazzjoni elettronika kieġobkom. Votazzjoni issa magħluqa. 23 favur, 21 kontra, din għaddit ukoll. 116 ma tot, 117 sa 122 mxam ammissibbli. Issa 123 dawk favur, daw kontra astenzjonijiet ma, ma taddix. ħajkonna morru lura għal kompromess per minħabba li dan kien il-kompromess li ma ntlaqax allura rridu nivvutaw sa fuq 116. 116 rridu nivvutaw dwar di dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet din għaddiet issa ninżlu għal kompromess ge, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet għattiet 127 u 128 mhumiex ammissibbli. Kompromess akka dawk favur dawk kontra astenzjonijiet. Għaddiet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 jekk il-kompromess sakka jgħaddi wieħed 133 ukoll minn 135 sa 149 mhumiex ammissibbli se nagħdu kompromess it-tikka dawk favur, jew kontra, ħajkolli niftaħ il-votazzjoni elettronika fuq kompromess it-tikka kieġobkom. Il-votazzjoni issa magħluqa. 29 favur 14 kontra din għaddiet. Issa ngħaddu għal kompromess L dawk favur dawk kontra astenzjonijiet għaddiet. Naddu issa għal 184 sa numru 191 ta' mhumiex ammissibbli, numru wieħed kien irtirat, issa ngħaddu numru 24 da favur da kontra astenzjonijiet ħajkolli niċċekkja din iżda naħseb għaddiet kieġobkom fuq 24 votaw b'mod elettroniku. Votazzjoni issa magħluqa. 26 favur 17 kontra din għaddiet. Il-numru 2 dawk favur dawk kontra għanna l-istess numru l-ura din għaddiet, 25 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet għaddiet, 26 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet għaddiet, 27 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet għaddiet. 28 dawk favur, dawk kontra astenzjonijiet għaddil 29 dawk favur, dawk kontra astenzjonijiet għaddiet 30 miex ammissibli u 30 dawk favur, dawk kontra astenzjonijiet għaddiet 32 u 33 mhux ammissibbli 34 issa dawk favur daw kontra, aħjar niċċekjaw għadin. Votazzjoni miftuħa fuq numru 34. Votazzjoni samaluqa. Sbatax favur 25 kontra l-radin ma taddix. 35 hija taqbel ma' numru 34, favur, daw kontra, astenzjonijiet, għaddiet. 36 dawk favur. Dawk kontra. Astenzjonijiet għaddiet. 37 dawk favur. Dawk kontra. Astenzjonijiet għaddiet. 38 dawk favur. Dawk kontra. Astenzjonijiet għaddiet. 39 dawk favur. Dawk kontra. Ħanċekkja din l-votazzjoni miftuħa fuq 39. Vot issa magħluq. 17 favur 26 kontra din tibqax valida lura taqa l-emenda numru 3 taqa wkoll u ngħaddu issa għal numru 40 li nistgħu nifutaw dwarra fil-faddok favur numru 40. Daw kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess jien dawk favur dew kontra astenzjonijiet għaddiet. 45 kienet irtirata, issa ngħaddu għad 49 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet. Naħseb li din ma tgħaddix iżda ħjar niċċekkjaw b'mod elettroniku kif ġobkom votaw fuq 49. Votazzjoni s-samaluqa. 21 favur, 20 kontra din għaddiet. Numru 50 dawk favur, dawk kontra. Astenzjonijiet għaddiet. 51 miex ammissibbli numru 5 dawk favur, dawk kontra. Astenzjonijiet għaddiet. 52 sa 54 u miex ammissibbli 55 dawk favur. Dawk kontra astenzjonijiet nasab aħjar nċekjaw għadin bot elettroniku kieġobkom votaw fuq 55. Votazzjoni issa magħluqa. 19 favur 24 kontra. Din ma taddix. Numru 56 miex ammissibbli, numru 6 li tixtieq tneħħi parti dawk favur, dawk kontra, Dak favur, skużawni, dawk kontra, astenzjonijiet għaddiet. Numru 60, dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet għaddiet. Numru 58, di sa 62 madomx validi numru 60, miex għamsib li 65 sa' daw favur dawk kontra astenzjoni ta' ħjar niċċekjadi fuq numru 65 kieġobkom votaw. Naħseb li din irnexxielna Nadduha però mhix ċerta jivu fil-fatt 26 favur 16 kontra din għaddiet. Numru 66 dawk favur dawk kontra astenzjonijiet għaddiet. Numru 67 dawk favur dawk kontra astenzjonijiet għaddiet. U issa nixtieq li ngħaddu għall vot finali, vot elettroniku fuq eh, il-bozz tal-opinjoni kif emendat. Votazzjoni issa magħluq, magħluqa. Għana 36 favur u 5 kontra. Astenzjoni waħda u bekk eh, il-għadda dan il-votu proset lis sinjura Jakonsari. AOB ma naħsibx li hemm punti oħra naħseb li bekk nistgħu nikkonkludu l-laqgħa tagħna tal-lum u l-laqgħa li jmiss tal-Kumitat tax-xogħol ħajkun f'Jannar ħatkun f'Jannar u ħajkolkom dawn id-dati iktar qudiem minħabba li għadna ma deċidejniex meta. Nsemmilkom. Anzi, għandi 25 ta' Jannar. Grazzi, saħħa.